Right, good, good morning everybody. Bonġu li l-kolħat. Għanibdow. Dejjem huwa diffiċli biex wieħed jibda fil-ħodu. L-għonet nishtiq uh, illi napprovaw uh, la bozza l-agenda tagħna mhux qed nara l-ebda oġġezzjonijiet. Tajja palina, ħanaddu mal-ewwel għal l-iskambju tal-opinjonijiet mal-Kummissarju Semeta, il-Kummissarju ta' Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali, il-verifika u l-ġlid kontra l-ġlida kontra l-frodi. Ma nasibx li għandu bżonn aktar introduzzjoni għalhekk għandilu il-mikrofonu, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sharon. Bonġu lil kulħadd. Napprezza ħafna din il-possibilità ta' skambju ta' opinjonijiet fuq l-iżviluppi ewlenin li qed isiru fil-politika ta' taxxa Kif tafu? Is-sena l-oħra aħna għamilna ħafna proposti illi palissa għedin jiġu diskussi kemm fil-Kunsil kif ukoll hawnhekk fil-Parlament. Għalhekk nixtieq nisħa illi l-aħħar laqa illi kellna tal-Kunsill Ewropew kienet waħda importanti ħafna mill-perspettiva tal-politika tat-taxxa minħabba illi il-kapijiet ta' statu gvernijiet uraw l-impen tagħhom biex jagħmlu monitoraġġ tal dak li qed isir bħala progress fil-files tal-taxxa u huwa importanti ħafna illi aħna nagħlqu l-qabża li teżisti bejn l-impenni fuq livell oli eh, fil-livell ta' kapijiet ta' statu deċiżjonijiet illi iridu jittieħdu fuq livell tal-Kunsill. Għalhekk? Naħseb li dan il-ftajjien biex nagħmlu monitoraġġ tal-progress huwa fil-fatt sinjal b'saħħtu illi aħna għandna bżonn li jkun hemm progress fuq dawn il-files ewlenin illi eh, qegħdin iddiskutu u fl-introduzzjoni tagħna tiegħi eh, nintrodu semmi il-progress li sar fuq il-proposti ewlenin li palissa qegħdin jiġu diskussi. Kif ukoll ħanejt xi kemtejn dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal din is-sena. U x'se namlu fil-semestru, fil-qafasa semestru Ewropew mela l-ewwel dwar. dwar il-files pendenti li għanna nishtiq nibda bil il-Common Consolidated Corporate Tax Base u l-proposta marbuta ma' din u nishtiq nirringrazzja l net lil dan il-komitat għal il-rapport tijaw tajab ħafna u għawħet importanti ħafna u, u uh, li li nivvotaw li tivvotaw fuq u b'maġġoranza kbira fil-plenarja għax għandna bżonn l-appoġġ tagħkom għal din il-proposta nifmu illi hemm ħafna emendi illi huma importanti illi ġew proposti f'dan il-komitat u il kummissjoni ħamt tqis u tistudja dawn il-proposti għal emendi fir-rigward ta' l-iżvilupp fil-Kunsill, il-Kunsill ħajkompli bid-diskussjonijiet tiegħu fuq il-bażi tat-taxxa tax base innifisa. Il-Presidenza Daniża fil-fatt f'dawn is-sitt xhur ħa tiffinalizza id-diskussjonijiet fuq din il-bażi tat-taxxa u toħroġ b'rapport fir-rigward il-progress illi jkun qed isir f'din it-triqa f'din ġifiri ftajim tal-bazi tat-taxxa biex bekka għabbażi ta' dan inkunu nistaw nimxu fit-triq aktar eh, politika fil-rigward tal-konsolidazzjoni u l-għażla l-optionality li qed tiġi eh, li qiegħda fil-fatt fil-proposta tal-Kummissjoni fil-rigward tal-taxxa fuq l-enerġija u d-direttiva marbuta ma' dan jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil dan il-komitata għal eh, rapport li huwa bilanċjat ħafna li ġi eh, prodott anka hawnhekk f'dan il-kumitat u li ħadd ivvutaw fuq illum mill nista' nifhem jew għada. Anzi, qed korreġi ruħu il-President diġà votajtu fuq fil-Kumitat imma għati votaw fuq fil-plenarja. Huwa importanti illi din il-proposta il-bilanċjata dan ir-rapport jibqa' iżom anzi l-elementi ewlenin illi fih illi ġew diskussi u maqbula fil-Kumitat Ikon. Issa per rigward tal izvilu fil-Kunsil tafu li l-Presidenza Daniża hija impenjata ħafna biex uh, tkompli timxi l-qoddim din il-proposta u qegħdin uh, qed naħdmu ħafna fuq kompromess li sa jintlaħaq fost is-27 stat membru U l-intenzjoni hija li jkun hemm ftehim politiku fuq it-taxxa marbuta mal-enerġiji fuq id-direttiva tat-taxxa fuq l-enerġija. Il-Presidenza eh, Daniża fil-fatt probabbilment kif tafu qiegħda tipprova tmexxi l-aktar qed eh, tipprova tiddiskuti l-aktar partijiet kontroversjali ta' din id-direttiva. u anka dwar l-allinjament ta', ta sorsi ta' enerġija differenti illi jista' jkollna fil-ġejjieni. Dawn huma suġġetti ewlenin u, u l-Presidenza qed tipprova tinnegozja il-kompromessi adattati mal-Istati membri. Issa dwar il-tassazzjoni fuq il-savings um, naħseb issa wasal iż-żmien illi wieħed jagħmel progress sostanzjali fuq din il-proposta tafu li l-Kunsill Ewropew talapa lil Kummissjoni biex uh, tirrapporta lura fil-Kunsilli mista' Ġunju u aħna ovvjament Nirridu rridu nilħu ftejim ma dawk kollha ma dawk iż-żewġ ta' membri anzi illi qegħdin jiblukkaw il-mandat għal kummissjoni biex tinnegozja ma l-Iżvizzera u l-erba' pajjiżi l-oħra li mhumiex tal-Unjoni Ewropea. E, e, dan huwa element ewlieni u nixtieq nisħaq illi kwalinkwa E, ftejmiet bilaterali illi bħalissa e, din jiġu diskussi mandomx jitwaqfu mandomx għansi jwaqfu l-progress tagħna fuq dan il-fajl għax kif probabli tafu jiena dan l-aħħar ktibt itra lill-istati membri tagħna u lill-presidenza u spjegajt b'mod ċar Eh, il-linji tal-ftejmit eh, bilaterali bejn l-Istati membri u l-Svizzera u dawn il-linji biex nejtek għandhom bżon. il-dispozizjonijiet tal-din eh, il-proposta u l-ftajim bejn l-Unjoni Ewropea u l svizzera ġifiri ma' hemmx restrizzjonijiet li wieħed ikompli għaddej bil-diskussjonijiet fuq dan in-negozjat għal din il-proposta u anka il-laqat ma l-Svizzera. Aħna fil-fatt ħan niltaqgħu mal-President tal-Konfederazzjoni tal-Svizzera u niddiskutu anka dan is-suġġett. Kolla nafu illi huwa interessant, li diskussjoni kienet interessanti ħafna fuq il-taxxa eh, fuq it-transazzjonijiet finanzjarja u naf li jani podimata bħalissa edha taħdem ħafna fuq il-rapport taħħa fuq dan u um, għanna bżon appoċ għawi minnaħa tal-Parlament Ewropew fuq il-proposta U napprezzaw ħafna jekk dan ir-rapport jiġi prodott mill-aktar fis possibbli u li tivvutaw fuq fuq tivvutaw għalih fil-parlament għax dan ukoll jista' jagħti jagħmel impatt pożittiv fid-diskussjonijiet li qed isiru fil-Kunsill fir-rigward tal-progress li sar fil-Kunsill. Napprezza li l-Presidenza Daniża ħeffet xogħol b'mod sinifikanti fuq din il-proposta u l-ewwel qari ta' din il-proposta fil-fatt diġà sar fil-Kunsill u kellna wkoll l-ewwel skambju ta' opinjonijiet eh, fl-aħħar laqa tal-Ekofin illi saret. Minkejja il-kommenti eh, illi saru wara din il-laqa, il-laqa fil-fatt nifisa kienet Wahda kostruttiva kella din ir ta' eh, rida kostruttiva u manka mm, ftajim komuni tal-anijiet illi aħna nixtiequ eh, nilħu fil-tassazzjoni tal-settur finanzjarju u il-Presidenza impenjat ruħa li tkompli taħdem fil-żewġ direzzjonijiet, jiġifieri x-xogħol fuq livell tekniku u fl-istess waqt taħdem fuq uh, kompromess fost l-istati membri. Ġi maqbulu kol illi ikonna dibattitu politiku anka matul il-presidenza daniza u nispera illi dan id-dibattitu politiku jiftħinna it-triq għal sviluppi sussegwenti fuq din il-proposta. Naħseb il rridu nevitaw l-attitudni ta' business as usual fir rigward tal-FTT u rridu eh, namlu progress veloċi fuq l-elementi ewlenin ta' din il-proposta ta' tassazzjoni fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Fajli ieħor li huwa importanti ħafna għandu x'jaqsam fuq il-VAT tal-ġejjini nafu li f'Diċembru li għadda aħna ħriġna bil-komunikazzjoni li tiddiskrivi il-vizjoni tagħna tal-VAT tal eh, ġejjini u jiena grat ħafna lejn dan il kumitata Eh, għal-rapport tiegħu eh, fuq din il-Green Paper u ħafna elementi minn dan ir rapport fil fatt eh, aħna ħadnijom fil-komunikazzjoni tagħna u l-Presidenza Daniza ħati prezenta il-konklużjonijiet tal-Kunsill matul din il-Presidenza tagħna u ħan id-deskrivu id-direzzjoni għall-iżviluppi tal-ġejjieni fil-qasam tal-VAT. Nishtiq uh, nisa u koll illi palissa aħna għedin naħdmu ħafna fuq il-punti li għandhom xaqsmu ma' semestru Ewropew ta' fuq il-koll illi il-tassazzjoni il-politika ta' taxxa hija parti mill-semestru Ewropew u palissa is-servizzi tiegħi qegħdin janalizzaw il-sistemi tat-taxxa tal-istati membri. Qegħdin nistennew riformi, nistennew il-programmi ta' riforma nazzjonali fejn il-komponent tat-taxxa għandu jkun rifless u uh, għandu jkun fuq l-istess linji tal-Annual Growth Survey illi proponejna aħna u li ġi appoġġjat ħafna fil-Kunsill Ewropew u għabbażi ta' din ir-riforma nazzjonali imbagħad ikun hemm komunikazzjonijiet li jkunu speċifiċi għall-istati membri infushom. U il-semestru Ewropew huwa għalhekk eh, mod eċċellenti biex wieħed koordina E, taxxi u rridu nużaw e, din l-odda b'mod effiċenti kemm jista' jkun. Issa dwar ix-xogħol tagħna matul din is-sena ħajkun hemm enfasi anzi qed npoġġu enfasi qawwi fuq l-adozzjoni u fuq anzi fuq il-progress fuq il-pakkett tal-2011 u għalan komunitana li kunem progress eh, sostanzjali matul eh, din is-sena fir rigward ta' loqsma ġodda. Xtaqt insemmi ix-xoltana fuq il-double non-taxation. Aħna nedejna fi frar konsultazzjoni pubblika fuq dan is-suġġett, eh, dan huwa suġġett importanti ħafna. Irridu nindirizzaw il-toqob li jeżistu fil-sistemi eh, tat-taxxi u Eh, fattur importanti ta' din il-konsultazzjoni pubblika hija huwa il il-fatt illi aħna fil-fatt tidinna li jkun hemm anke kontribuzzjonijiet anonimi u din kienet xi ħaġa importanti li aħna nenfasizzawha u nixtieq għalhekk nħu din l-opportunità biex nitlobkom, nisirinkom Eh, nitlobkom tistidnu l-stakeholders mill-istati membri biex dawn jiprovdu kemm jista' jkun każijiet differenti biex bekk aħna nkunu nistgħu nipproduċu u niżviluppaw għodda adattata biex nindirizzaw din il-problema b'mod effiċenti. Fil-rigward tal-implementazzjoni, tal-istrateġija tal-VAT din is-sena għandna l-intenzjoni li nippreżentaw l-ewwel proposti tagħna dwar l-implementazzjoni tagħha l-ewwel proposta se tkun uh, fast reaction mechanism, mekanizmu ta' reazzjoni veloċi biex biex ma biex niġildu kontra l-frodi eh, fil-VAT dan huwa element importanti ħafna u din naħdmu fuq din il-proposta għanna l-intenzjoni u koll li noħol u forum ma' diskussjonijiet fuq uh, marbuta mal-VAT u ħan inkludu u koll rappresentanti tal-Komissjoni Eh, rappresentanti mill-amministrazzjoni ta' taxxa nazzjonali u ħan inkludu wkoll il-komunità tan negozji f'dan id-dibattitu dan l-involviment mill-komunità tan negozju importanti ħafna biex is-sistema tal-VAT tkun waħda effiċenti. Effiċenti kemm jista' jkun. Fl-aħħar net, probabilment intom konxi tafu bir-rapport uh, riċenti eh, eh, fuq il ix-xogħol task force fil-Greċja u eh, l-element tat taxxa huwa importanti ħafna fix-xogħol ta' dan it-task force u s-servizzi tiegħi qegħdin involuti ħafna f'dan ix-xogħol kemm biex intejbu il-ġbir ta' taxxa imma wkoll biex natu forma ġdida lill-amministrazzjoni tat taxxa u intejbu l-effiċenza tal-verifika tal-auditing u l-evalwazzjoni tar-riskju li huwa relatat mal nuqqas saħlas sta' taxxa. Nixtieq nisaq li ħafna stati membri ipparteċipaw f'dan l-eżerċizzju u inħoss illi il-xogħol konġunt tagħna jippermettilna biex intejbu b'mod sinifikanti l-amministrazzjonijiet tat-taxxa fil-Greċja u ħajpermettu biex li dan l-istat membru jiġbor it-taxxi b'mod aktar effiċenti milli sar s'issa. Għalhekk? biex nikkonkludi Nixtieq għal darboħra oħra nirringrazzja lil dan il-kumitat għal mod effiċenti u uh, eh, li eh, rizultati li nkisbu fuq kustjonijiet marbuta ma' taxxajna napprezza ħafna rapporti fuq inizjattiva propja u anka rapporti oħra li ħarġu minn dan il komita għax dan kollu jikontribwixxi għax-xogħol tal-Kummissjoni u jipprovdi ideat eh, għal żviluppi ġodda u strumenti ġodda illi aħna nixtiequ niproduċu. Grazzi ħafna. Dik kienet l-introduzzjoni tiegħi eh, fil-qosor u jiena lest li nirrispondi il-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom. Um, we're trying to interpret Grazzi ħafna, aħna qegħdin nippruvaw <laughs> ninterpretaw il-sinjal li qed jagħmlu il-membri. L-ewwel Jean Paul mill-IPP imbagħad għall-essendi se jkollna l-Odimater imbagħad Oli Schmidt għal-ħodor, imbagħad Kej għall-ICR, Sur tasqal għal Guwej, Koren għal IPP, ma fadal li ħat iktar għansi fadal li xaħatta iħor. Għanna kol Sophie Philip Lamberts, Emily Turnen u Ivor Streġek fuq il-lista jekk hawn xi ħadd aktar jekk joġobkom li jdejkom. L-ewwel Jean Paul. Grazzi Sinjura President, għal din l-ispiegazzjoni u l-isforzi kollha li għamiltu eh, fil-dwar it-taxxa fl-Ewropa. Nishtiq nistaqsi mistoqsijek, mistax tatini tweġiba l mhux problema. Forsi tista' tgħaddi l-informazzjoni aktar tard dwar ir-rata mnaqsa tal-VAT fuq il-ħidmiet kulturali, fuq xogħlijiet kulturali, digitali. Dan huwa sors ta' distorsjoni bejn il-xogħol mhux digitali u l-oħrajn. Jack Tubon waħra ħafna dwar din il-kawża u jena nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal dan il-punt. Li naħseb jistħoqlu xi studju bir-reqqa. Għaliex bħalissa għanna il-kultura Ewropea li tinsab friskju. Għalek, trattaw il-komunikazzjoni fl-ġobkom. Din hija kwistjoni sensittiva, dan nafu, imma dan ma jfissirx illi aħna m'għandniex nindirizzawa. U jiena naħseb illi ta' min nitrattawa, Kummissarju, grazzi. Uh, well, so I I'm supposed to reply immediately. <laughs> uh, you can keep it short, but then it's more... <laughs> Tridin mal-ewel, forsi tista' żon fil-qosor. Mela, forsi l-koll kam intom tafu illi aħna il-proponejna kif għanna nimxu l-qoddim fil-komunikazzjoni dwar il-VAT. Dak l-għandu x'jaqsam mal-rati naqsa tal-VAT U lantana huwa illi nistudjaw din l-sistema ta' rati ta', ta naqsa fuq ċertu kriterji li huma li ġew identifikati fil-komunikazzjoni. U waħda minn dawn il-kriterji tajt illi il-prodotti illi huma simili għandhom jiġu trattati b'dan bl-istess mod. Minajr ma jkun hemm distinzjoni jekk ikunux format digitali jew inkella ikunux eh, ċertu materjal. Dan ġi deskritt fil-komunikazzjoni dwar il-VAT u bħalissa is servizzi tagħna qegħdin Eh, joħolqu l-analiżi, din jagħmlu analiżi dwar dawn ir-rati ta' taxxa imnaqsa u se jkollna rapport ukoll dwar dan u kif għandna nimxu l-qoddim matul l-2013. Grazzi għani, grazzi ħafna, grazzi Sharon, grazzi Kommissarju ta' din l-introduzzjoni informattiva ħafna u permetti li najt bħala rapporter tal-draft report tal-FTT, nixtieq nirringrazzjak tal-pożizzjoni soda li inti u rejt fl-aħħar konsil tal-Ekofin billi maċċettajċ il-proposti prematuri għal pjan C jew pjan B, ġifiri proposti alternattivi għall-introduzzjoni ta' eh, taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji nishtiq informakom illi diġà qed isiru diskussjonijiet mas segretarjat biex jeżaminaw il-possibiltajiet li jsiru votazzjoni f'Mejju fil-plenarja. Naħseb dan ikun utli ħafna u jaqblilna jekk insegu l-iskeda attwali li skont din l-iskeda suppost nivvotaw flikon fi xar id-dieħel f'April. Premettu li nagħmel żewġ mistoqsijiet fuq l-FTT. Mela, nixtieq nsaqsikom għalfejn il-Kommissjoni Ewropea ma ippubblikax l-evalwazzjoni ġdida illi saret minnaħa tagħkom permessa servizzi tagħkom fuq tkabbir tal-taxxa. U naħseb li kien hemm ukoll assigurazzjonijiet min-naħa tagħkom illi dawn dan id-dejta se tiġi pubblikata. It-tieni ħaġa li rrid ngħid għandha x'taqsam mal-inizjattiva li ttieħdet minn disa stati membri li batu ittra li presidenza Daniża talbu għal biex il-proċess jaġġel aktar u illi nimxu il mar-regoli tal-Incase Corporation Rules. Um, u fuq dak li inti għattilna, fuq il-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Nirringrazzjak tal-kontribuzzjoni tiegħek fit-task force l anjuna tagħkom lejn il-Greċja biex intejbu din il-ġlieda kontra l-evażjoni l-evitar tat-taxxa. Din issa saret problema Ewropea U forsi ta' fuq li l-grupp politiku tiegħi għamel studju fuq l-evazzjoni u l-evitar tat-taxxa u skont ir-riżultati ta' dan l-istudju il-gvernijiet Ewropej qegħdin jitilfu triljun euro fis-sena ta' rizorsi minħabba evazzjoni u l-evitar tat-taxxa. Fl-aħħar Kunsill Ewropew hemm referenza illi se intom ser tippubblikaw rapport qabel il-Kunsill ta' Ġunju x'inizjattivi u x'miżuri biħsibkom eh, tresqulna u tipproponu sabiex nkunu nistgħu nindirizzaw dawn il-problemi daqshekk kruċjali fuq livell Ewropew flimkien ukoll ma' sforzi li jridu jsiru wkoll fuq livell nazzjonali. Grazzi. Well, probably I have to be very brief. Uh... Mela, probably se jkolli nkun konċis ħafna biex inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Fuq dan l-evalwazzjoni l-ġdida, mela, l-ewwel nett jiena rrid inkun ċar illi il-Kummissjoni tħoss illi l-evalwazzjoni tal-impatt illi saret flimkien mal proposta fuq l-FTT hija biżejjed sabiex tittieħed deċiżjoni Iżda dak li qed nagħmlu aħna huwa illi qed naħdmu fuq xi ideat li ħarġu matul in-negozjati fil-Konsill biex niċċaraw ċertu elementi u biex ukoll nikkwantifikaw ċertu ċertu eh, ċertu starijiet ukoll li ġew użati fl-evalwazzjoni tal-impatt. Fil-Kunsill jiena qatt ċaru tont illi il-Kummissjoni ser tippreżenta din l-analiżi qabel il-laqa tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill li ser seħf 23 ta' April u s-servizzi tiegħi qegħdin jagħmlu analiżi ta' din il-ħidma li ser tiġi publikata meta tiġi approvata. Rigward l-inizjattiva dwar disa ta' disa stati membri, dawk id-disa stati membri li għamlu huwa illi stiednu il-presidenza biex tagħmel progress malajr kemm jista' jkun fuq l ftt U dan eh, ġi konsidrat b'serjetà mill-Presidenza Daniża u intensifika wkoll ix-xogħol fuq din il-proposta. Ovvjament nistgħu ngħidu li disa huwa numru simboliku għaliex huwa l-numru ta' stati membri li hemm bżonn sabiex ikun hemm eh, kooperazzjoni eh, mżjuda, però naħseb li għadu kmini biex nispekulaw u għalhekk rridu namlu l-isforzi kollha possibbli biex nilħu kompromess fuq livell ta' 27 stat membru. U jekk l-isforzi kollha isiru imbagħad nkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet oħra biex nanalizzaw x'nistgħu nagħmlu. Issa fuq l-levitar tat-taxxa Nixtieq nirringrazzjakom ta' dan ir-rapport u tal-analiżi li għamiltu wkoll. Il-Kommissjoni u s-servizzi tiegħi bħalissa qegħdin jaħdmu fuq idejat konkreti illi ser nippreżentaw fir-rapport li ġie mitlub mill-Kunsill Ewropew. Ser nużaw ukoll elementi mill-konsultazzjoni pubblika li bħalissa qiegħda għaddejja fuq il-double non-taxation. Kif ukoll għandna il-laqa tal-grupp tal-politika tat-taxxa u wkoll ser niddiskutu l-miżuri possibbli għaliex aħna din is-sena għandna l-intenzjoni illi nipproponu strumenti biex nġildu din l levetar ta' taxxa, l pjanar ta' taxxa. ħafna minn dan ix-xogħol se jiġi ppreżentat ukoll fir-rapport għall kunsill Ewropew. Grazzi ħafna, issa Ole. Grazzi Sinjura President u Sur Kommissarju. Jekk nibda fuq il-Free CTB, x'inhuwa xinu ma l sibijiet tijak? Nishtiq inkunna fi reazzjonijiet tijak fuq dan. Skont ma rajt jena fil-medja l ġemal oħra fuq l-FTT, aktar se tkun FAT jew VAT. Jina hekk dak li rajt fil-medja. Fil Forsi tista' tikkommenta dwar dan. U l-aħħar waħda fuq il-fiskus. Fiskus qed jaqat il-taxxi u l-dwana. forsi eh, t membri qegħdin jaħsbu fuq taxxa meta tkellmu fuq dan. X'inhuma l-argumenti prinċipali tagħkom? Na forsi intom eh, f'moħħkom qegħdin taħsbu illi għandu jkollna sistema ta' taxxa aktar armonizzata fl-Ewropa. Għalfejn, dawn ma nagħnijiet tagħkom għalfejn hemm l program Fiskus Din hija mistoqsija datata ħafna kummissarju. Uh, okay, so um, on uh, CCCTB, uh, uh, well, uh, I, I, uh, of course, the work. Uh, Il-xol irrit jibqa għaddej u għadu kmini ħafna li ngħidu x'se jkunu r-riżultati ta' dan ta' din il-ħidma għaliex bħalma semmejt f'introduzzjoni introduzzjoni tiegħi li stati membri għadhom qegħdin jaħdmu fuq din il-bażi tat-taxxa nefissa u għad għatem bżon bżonn li jsir aktar xogħol. Però teoretikament din ccctb press li hija taxxa diretta għat memx bil fuq il- bil istati membri kollha għal aktar kooperazzjoni fuq din it-tip ta' taxxa. Għax tista' tagħti effett pożittiv fuq il kif jaħdmu s-swieq interni. U naħseb illi huwa importanti ħafna illi n-negozji il-negozji qegħdin jistennew bħerqa din il-proposta. Għaliex tista' tagħmel ukoll pis amministrattiv fuqhom. U anke jekk hemm bil bejn ftit stati membri jagħmel eh, aktar titjib u żvilupp fuq din it-taxxa. Issa fuq il-rati minimi il-Kommissjoni taqbel f'din il-proposta illi il rati minimi għandhom jibqgħu fidejn l-istati membri, fil-responsabilità tal-istati membri, u se nkomplu nżommu din il-pozizjoni. Imbagħad fuq l-FTT u alternattivi oħra kif ġew diskussi fil-medja fil jiena nista' ngħid illi hawnhekk qed nitkellmu fuq kompromess, kompromess sa' bażi tal-proposta tal-Kommissjoni. U ma nistawx, ma nistawx nivvintaw elementi ġodda li bihom minar ma jkollna proposta formali mill-Kommissjoni. Dan huwa kif taħdem is-sistema u naħseb illi jridu nużaw kull opportunità possibbli biex ninnegozjaw kompromess. Il-Presidenza Daniża l intenzjoni illi tagħmel dan ix-xogħol fix-xhur illi ġejjin sabiex imbagħad ikollna dibattitu politiku fl-ekofen ta' Mejju jew Ġunju. Fuq fiskus Dan l-aħħar aħna ippreżentajna komunikazzjoni fuq is-simplifikazzjoni simplifikazzjoni tal tal-MFF. U eh, din laqda ta' żewġ programmi f'wieħed qed tikkontribwixxi għal din is-simplifikazzjoni. aħna qed nitkellmu fuq sinerġija bejn attivitajiet fil-qasam tad dwana u fil-qasam tat taxxa. F'ċertu stati membri, pereżempju, l-amministrazzjoni tat taxxa u l-amministrazzjoni tad dwana huma taħt jaqgħu taħt l-istess qasam. Ġifieri għal ċertu stati membri ma jkunx hemm problema biex eh, ikollhom programm wieħed għal dawn iż-żewġ oqsma. Il-programm innifsu għandu jiffaċilita l-sforzi li qegħdin nagħmlu aħna biex intejbu l-koordinazzjoni tal-politika tat-taxxa u qed nitkellmu dwar it-titjib tal-din il-politika u mhux u mhux fuq il-formalizzazzjoni kif, kif semma xi ħadd. Dan huwa qasam fejn għandu bżonn aktar armonizzazzjoni. Dawn huma oqsma ċara ħafna il-vat, eh, il- sisa għanna bżon aktar koordinazzjoni Idun però xorta waħda nadottaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u s-sovranità tal-Istati membri. Il-membri qegħdin nistaqsu mistoqsijiet interessanti. Ħana ġorna kon fuq fisku sa dan qed nagħmluh mal-Kumitat imko. Kanna eh, laqa konġunta li Pablo kien preseda ma' Malcolm Harbour u dan kellu xaqsam mal-aspetti ta' l imko u għada fil u nofs se jkollna laqa konġunta oħra u sar nindirizzawha mill-aspett tal-ikon għaliex edha maqsuma e, u għalhekk qegħdin nagħmluha ma' żewġ komitati u tkun laqa' interessanti ħafna. Issa Sven. Ah, jekk joġbok sejjaħ li zenden. Grazzi, Iva, inti. Għalhekk jiena semmejta bħala wieħed semmejtu bħala wieħed mill-persuni li aħna nappoġġawh fil-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha dritt ta' inizjattiva u għalhekk aħna nappoġġaw l-inizjattivi tagħha naf li hija ħidma diffiċli li wieħed jagħmel u nistgħu nkunu wisq ottimisti forsi. Imma huwa tajjeb li nżommu spiritu tajjeb dwar il-taxxa fuq il-kumpaniji aħna nafu illi qegħdin nimxu l qudiem iżda hemm inizjattiva illi ħabru Merkel u Sarkozy huma qalu illi lan huwa dak illi narmonizzaw bisħieħ il-taxxa l kumpaniji fost il-Ġermanja u eh, Franza. Il-Kummissjoni taf dwar il-progress eh, ta' din l-inizjattiva bejn il-Ġermanja u Franza, naf li forsi probablement tomx involuti ħafna, imma nixtieq inkun naf kemm qed issegwu il-progressi li eh, qed isiru dwar il-Greċja. Hemm dibattitu dwar eh, l-evażjoni ta' taxxa fil-Greċja u qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar għexieren ta' eluf ta' biljuni ta' euro illi jinsabu f'kontijiet bankarji fl-Iżvizzera. Il-Kummissjoni kienet ipproponiet illi tinnegozja mal-Iżvizzera biex tipprova terġa tikseb lura dan il-flus? Uh, in terms of uh, uh, recovering uh, tax ev uh, well, evaded taxes uh, for Greece. Thank you. Tistaw nax x'nistgħu nagħmlu biex niksbu dawn il-flejes, niksbu għam lura? dwar l-inizjattiva tal- ta' Franza u l-Ġermanja dwar it-taxxa tal-kumpaniji l-kbar dawn l-istati membri ippreżentaw il-progress tagħhom fi frar fil-Kunsil tal-Ekofin ta' frar. Huma it-tnejn li huma qalu wkoll illi huma favur il-ħidma tagħna dwar is-CCCTB u l-intenzjoni mill qed nifhem hija illi nużaw kemm jista' jkun il-ħidma illi hemm fuq livell Ewropew, illi huma jużaw din il-ħidma fuq livell Ewropew fil-ħidma tagħhom dwar l-armonizzazzjoni ta' żewġ sistemi fiskali korporattivi differenti u għalhekk il-ħidma d għaddejja bħalissa. U jiena nittama il żewġ stati membri jkomplu jarfu li l-Kunsill eh, il-Kunsill Ekofin dwar il-progress f'rigward ta' dan id-dossier. Iżda, il-Kummissjoni ovvjament mhijiex involuta direttament f'din il-ħidma għax din hija kwistjoni ta' żewġ stati membri dwar il-Greċja mbagħad. U il-kwistjoni tal evażjoni fiskali. Matul il-perjodu illi għadda f'dawn l-aħħar xhur aħna diġà għamilna xi progress fil-qasam tal-ġbir tat-taxxa, per eżempju il-miri tal-arretrati fiskali dawn biznijom bid-doppju u għalek il-mira kienet 400 miljon euro jekk niftakar sew u il-ġabra reali kienet ta' aktar minn 900 miljon euro. Iżda ovvjament irridu namlu aktar biex insolvu din il-problema. Għaliex din mhix biss il-problemi tal-ġbir tat-taxxa, imma rridu insawru mill-ġdid is-sistema. Hemm tilwimiet, hemm mekkaniżmi ta' settlement ta' tilwimiet illi idum ħafna biex eh, dawn it-tilwimiet idum ħafna biex jisolvew u bħalis għedin naħdmu mal-amministrazzjoni fiskali tal-Greċja dwar din il-kwistjoni. Dwar l-Iżvizzera. Aħna waqqafna limiti ċari u tondi anke qabel litra li jena bat lill presidenza u lill istati membri. U biex tkunu tistaw tifmu iktar em, kontrast ċar bej dak li jista' jiġi eh, negozjat b'mod bilaterali u dak li ma jistax jiġi negozjat fuq livell bilaterali. Per eżempju, il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l semmit bilaterali tagħna mal iżvizzera u membri u eh, pajjiżi oħra li mhumiex membri eh, tal-Unjoni Ewropea, tal-Punent ma jkoprux kwistjonijiet eh, storiċi. Hawnhekk l-istati membri jistgħu jinnegozjaw b'mod bilaterali. Dan kien il-każ ukoll eh, fil-negozjati ta' Renju Unit u l-Iżvizzera u l-Ġermanja u eh, l-Iżvizzera. Jekk intom titolbu għal parir aħna natuħ, ngħidu x'inhu il-qafas għal negozjati bħal dawn Imma jekk eh, tistaqsu għal pariri konkreti aħna lesti illi nejnu. U għalek dan ifisser il memxej għaddej, u xek. Jiena staqsejtek għalix taqt nkun għafek tistaw xtejnu fin negozjati ma l-Svizzera. Forsi hemm xi żviluppi reċenti rrid nivverifika ma' servizzi tiegħi biex nara jekk dan u il-każ u mbagħad narfek eh, l-informazzjoni li jkolli. Grazzi. Fil-11 jiena ser niltaqa' mal-President tal-Iżvizzera u eh, naħseb nafxem fuq l-aġenda. Kellim li miss Ivo Stroġek. Grazzi, President, l-odwa tajba, Sinjuri, grazzi, Komissarju. Grazzi tal-kommenti ta' ftuħ tijak illi jena kont qed nismagħhom bir-reqqa. Jiena ħadd nota ta' tlet suġġetti illi inti tqishom bħala importanti jew l-aktar importanti fil-aġenda tiegħek il-frodi fiskali, l-FTT u s-CCCTB. Jiena rajt id diskors tiegħek illi inti tajt fil-parlament Daniż dwar l-FTT u jiena nifhem illi inti partitarju kbir ta' dan il-proġett tal-FTT inti tista' tifhem il-pożizzjoni tagħna bħala konservattivi Ewropej hija differenti u għalhekk jiena ma rridx noqgħod narġa' naqbad ma dan il-punt għaliex aħna ma ser eh, tikkonvinċuna malajr u laqas lilek maħni ser nikkonvinċuk dwar dan il-proġett. Aħna nemnu illi. Aħna nistaw nirranġaw il-frodi fiskali huwa il biex eh, dan nistgħu nagħmluh billi innaqsu il-livelli tat-taxxa u jkollna ġurisdizzjoni fiskali illi wieħed kif ma' aħjar. Għandi mistoqsija dwar is-CCCTB. Inti fit-tieni sentenza tiegħek qed illi tifhem illi l-punt kruċjali il-punt ta' diskussjoni huwa jekk dan il-proġett għandux ikun fakultattiv jew mandatorju. Tista' tiċċara il-pożizzjoni tiegħek kjoġbok. Inti liema tippreferi u għaliex u liema pożizzjoni taħseb illi il-Kunsill ser jieħu dwar dan il-proġett. Grazzi. Jiena nixtieq infakkar il kulħadd illi aħna għad fadlinna tmien mistoqsijiet. U għalhekk, kummissarju, forsi tista' taqadhom wara li jiena nkun għamilt l-ewwel round tal-gruppi tista' twieġeb għal din. L-ewwel nett dwar il-kummenti dwar il-ġlieda kontra l-frodi fiskali u l-aħjar mod biex nerpu din il-ġlieda u li naqsu it-taxxi jekk taraw il-sistemi fiskali tal-Istati Membri tagħna tindunaw li huma pjuttost differenti. Xi Stati Membri għandhom livelli ta' taxxi baxxi, oħrajn għandhom aktar taxxi. Iżda anke dawk illi għandhom ftit taxxi, sfortunatament huma għandhom problemi ta' frodi fiskali. U għalhekk naħseb illi mhuwiex daqshekk evidenti illi anqas taxxi sejjer neċessarjament ifisser inqas frodi. Irridu naraw ukoll x'inhu il-qafas ġenerali u l-ispazju illi għandhom l-Istati Membri tagħna f'termini ta' ftiġijiet ta' konsolidazzjoni fiskali. Li qisu wkoll irridu nqisu li ħafna Stati Membri jinsabu fil-proċedura ta' deficit eċċessiv u għalhekk huwa diffiċli illi wieħed jistenna illi huma jistgħu inaqsu il-taxxa u jżidu il-, il din id-diverġenza li għandhom fil-pożizzjoni fiskali tagħhom. U għalhekk irridu naraw xi strumenti għandna biex niġġieldu aħjar l-evażjoni u l-frodi fiskali. U din hija l-priorità tagħna din is-sena. Issa dwar il-CCTB jekk kunx fakultattiva jew mandatorja. Aħna konna ċari ħafna fil-proposta tagħna u ipproponejna illi din tkun fakultattiva. Ir-raġuni kienet għaliex aħna nikkonsidraw illi mhux il-kumpaniji kollha, mhux in-negozji kollha huma involuti f'negozjar transkonfinali. Ħafna minnu huma negozji fuq livell lokali biss u għalhekk dan l-approċċ fakultattiv ġie magħżul biex man nitfaw xwis pis fuq dawk illi ma jridux illi kollom negozju transkonfinali. U għalek din kienet l-idea wara din il-proposta li se tkun waħda fakultattiva. Naf illi f'dan il-kumitat intom ivvutajtu xi kompromessi illi daħlu dawn l-elementi mandatorji obbligatorji fuq is-CCCTB. aħna trattajna dawn il-proposti u forsi ser jiġu kol studjati fil-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill kun diffiċli l llum nieħu pożizzjoni dwar din dawn l-emendi. Aħna ser nifutaw eh, dwar dan għada, għandna maratona ta' voti għada, ġibu il-kards tagħkom għaliex għandna madwar tliet sigħat nifutaw. Issa għal gwe l-onorevoli Xuntis. Grazzi tassew, Signora President. Kummissarju, grazzi tassew tal-informazzjoni illi tajtna inti semmejt ħafna kwistjonijiet importanti, ħafna suġġetti importanti. Jiena ġejt hawnhekk bit-tama illi nisma' ħaġa pożittiva dwar il peace kbir fiskali illi jeżisti fil-Greċja. Inti eh, semmejt xi spunti, imma forsi tista' tini aktar informazzjoni biex ittini ftit tama. Inti qed il servizzi tiegħek qed jistudjaw il-budget ta' kull pajjiż fih dan il-qafas tas-semestru Ewropew. Issa, jekk is-servizzi tiegħek l-ewwel nett tawk rapport sa liema limitu MPs fiskali għal gruppi tal-tadħul baxxi u medji. It-taxxa fuq il-proprjetà, pereżempju, tista' tgħidilna xi ħaġa hawnhekk issa dwar il-memorandum illi qed jiġi li ġi firmat xaffariet marbuta mar riforma fiskali u il kummissjoni trid isib xi mod ta' kif tnaqqas dan il-pis fiskali minix qed nirreferi għall evażjoni ovvjament l-evażjoni iridu nindirizzawha. Imbagħad nistgħu nitkellmu dwar VAT imnaqsa. Inti qed xi ħaġa dwar dan iżda ma fim ma fim ċeżat xrid tgħid eh, brata ta' VAT imnaqsa. Imbagħad dwar il-mistoqsija illi saret lek aktar kmieni fejna il-problema bħalissa kulħadd irid illi jkun hemm xi tip ta' ftehim bejn il-Greċja u l-Iżvizzera biex aħna niskopru min qed joħroġ ħafna flejjes minn pajjiżna u jekk dawn il-flejjes ġewx taxxati jew le. L-awtoritajiet tal-Greċja qed jgħidu li ser jagħmlu xi ftehim bilaterali mal-Iżvizzera u mbagħad inti wkoll semmejt illi il-ftehim tal-Greċja illi se jsir mal awtoritajiet tal izvizzera dan jaqa' taħt il leġislazzjoni Ewropea inti ħassejt illi dan jorbot ma talbiet tal-Kummissjoni forsi tista' tini aktar tarif dwar din il-kwistjoni marbuta mal-Greċja u l-Iżvizzera. Il-pożizzjonijiet tiegħek huma ġusti huma tajbin bla dubju ta' xejn, imma naħseb illi hemm kwistjoni ta' trasparenza jekk jogħġbok ikkumenta xi ftit dwar dan ukoll, grazzi. Uh, Well, so... Iva, dawn kienu ħafna mistoqsijiet marbuta mal-Greċja. L-ewwel nett jiena nixtieq nagħmel kumment ġenerali. Ovvjament għall-Greċja, għall-politiċi, għall-amministrazzjoni tal-Greċja, u mandom jaħdmu dwar it-titjib tas sistemi fiskali tagħhom u l-Kummissjoni ma tistax timporta xi sistemi minn xi stati membri oħra. Tistax timpurtom lejn il-Greċja hija l-amministrazzjoni Griega illi għandha tażel, illi għandha ssib l-aħjar mod. Il-task force u l-esperti mill-istati membri tagħna jistgħu jgħinu biex jimplementaw dan it-titjib bl-aħjar mod. U għalhekk Ek nara din ix-xejra ġenerali politika u servizzi tiegħi diġà qed jaħdmu bla qiegħda ma l-amministrazzjoni fiskali tal-Greċja dan diġa semmejtu fl-introduzzjoni tiegħi u meta Eġipt xi mistoqsijiet illi saru li qabel. Din hija wkoll il-kwistjoni tal-pis, tat-taxxa. huwa l-istat membru illi għandu ifassal is-sistema ta' tassazzjoni tiegħu huwa għandu sovranità fir-rigward ta' tfassil tas-sistema ta' tassazzjoni tiegħu. L-intenzjoni tagħna fiħdan il-qafas ta' semestru Ewropew hija illi naraw x'inhuma s-sistemi ta' tassazzjoni tal-Istati Membri tagħna u nipruvaw niskopru xi nuqqasijiet xi djufijiet f'ċertu oqsma jekk ikun hemm eh, fir rigward tal-sistema ta' tassazzjoni tagħhom u mbagħad nipproponu rakkomandazzjonijiet. Forsi illi illum ngħidu x'tip ta' rakkomandazzjonijiet ser ikonna. Għaliex aħna suppost li ser inresquhom f'Mejju għall Kunsill Ewropew ta' Ġunju. Forsi ma fimx sew il-mistoqsija tiegħek imbagħad dwar il-VAT u irrati rati naqsa tal-VAT. Jiena weġib din il-mistoqsija u mod ġenerali jiena qed illi bħalissa qegħdin nistudjaw is-sistema tar-rati mnaqsa tal-VAT illi għanna fid-direttiva tal-VAT għanna ħafna rati mnaqsa tal-VAT u dawn jistħoq ilhom studju bir-reqqa bażi ta' kriterji oġġettivi. Mbagħad nagħmlu proposti dwar kif nistgħu nimxu l qudiem u jiena naħseb illi xi rati mnaqsa illi huma possibbli bħalissa nistgħu inneħħuhom għaliex huma mhux qed jaqdu l-lanijiet li suppost kellhom jilħqu għalhekk ġew introdotti. Aħna ser niprofaw nsolvu ħafna problemi permezz tal-introduzzjoni tal-rati mnaqsa tal-vat. Iżda jien ikolli ngħid illi mill-perspettiva tat teorija fiskali ir-rati mnaqsa tal-vat mhumiex l-aħjar soluzzjonijiet għaliex hemm modi aktar immirati ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw pereżempju il-problemi soċjali. Għaliex in-natura tal-vat hija illi jekk inti iddaħħal il-vat imnaqsa fuq ċertu prodotti dan ifisser illi ir-rata mnaqsa tal-vat ser tkun applikabli mhux biss għal foqra imma anke għall onja għal dawk illi jistaw iħalsu ir-rata standard tal-vat u għalhekk linji ta' politika soċjali aktar immirati jistaw jilħqu il-miri u jindirizzaw lil foqra mod aħjar. Imbagħad dwar il- il-ftejmiet possibbli bejn il-Greċja u l-Iżvizzera. Għal darbohra ser intenni illi aħna lesti illi natu lajnuna l-assistenza kollha meħtieġa fil-limiti tal-negozjati bilaterali jiena ftit ta' żmien ilu kelli laqa mal-Ministru tal-Finanzi u dan il-punt semmejtulu kol mod dirett u kull assistenza illi teħtieġ ser tkun disponibbli minnaħa tal-servizzi tal-Kommissjoni. Grazzi tassew. Issa il-mistoqsijiet eh, fi gruppi ħaneħduhom. Għaliex għandna 20 minuta u għandna ħafna kelliema. l onorvoli Vertman, l onorvoli Langen, l onorvoli Beres u l-Onorevoli Endveld. Kjoġbok, Korin. Grazzi tas-sew. Il-kwistjoni tiegħi hija il-mistoqsija tiegħi dwar il-proposti tal-Kummissjoni dwar l-FTT. Inti fl-Ekofin tkellim fil-qosor dwar dan Jidher illi hemm rieda illi ninvestigaw alternattivi dwar l-impatt. Inti qed illi konser toħroġ rapport dwar l-idejat illi tkellimna dwarhom fl-Ekofin. Meta ser toħroġ bijom dawn? Għaliex dan jista' jkun importanti mhux biss għall grupp ta' ħidma tal-Kunsill imma anke għad-diskussjoni hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew. U importanti illi aħna nkunu nafu. Grazzi, Werner. Jiena ser nitkellem dwar l-aħħar tweġiba tal-Kummissarju u qal illi żgur ser jitkellem ma l-Iżvizzera fil-kuntest ta' negozjati bilaterali. Fejn jinsabu id-differenzi f'dan il-ftehim reġjonali bejn il-Greċja u l-Iżvizzera? Xinejdu għal kwistjonijiet marbuta ma' Renju Unit u l-Iżvizzera u l-Ġermanja u l-Iżvizzera. Pervanx. Grazzi, Signora President. Komissarju. Aħna nafu kif diġa ġi mistoqsi lilek, nafu li s-sistemi legali, il-servizzi legali tijak, għallu il-ftehmiet bejn il-Renju Unit u il-Ġermanja u dawk bejn il-Ġermanja u l-Iżvizzera mhumiex f'konformità ma' trattat. U għalhekk għaliex ma tippubblikawx din l-opinjoni legali. Dan ġi mitlub lilkom bosta drabi u dan huwa f'konformità mal-prinċipji ta' trasparenza. Jiena lesta li nippubblika dokumenti intom lesti li, li, li, li tippubblikaw dokumenti marbuta ma' ftejmi oħra interistituzzjonali. Aħna naħsbu li hemm bżonn ta' aktar trasparenza hemmhekk. Inti jattu ukoll li żewġ stati membri ma xtaqux li l-Kummissjoni kollha mandat għan negozjar ma l-Iżvizzera. Semmejt il-Ġermanja minn għalija, tista' tgħidilna min huma dawn iż-żewġ stati membri? Forsi nista' nistaqsik mistoqsija oħra li għada ma semmiċ. Kif taf il-Parlament Ewropew għabbazi ta' rapport sur tkellem li l-budget tal-Unjoni Ewropea li jmiss għandu jkun finanzjat mir rizorsi propi għall-inqas parti minnu x'taħseb dwar dan? U kif taħseb illi dan jista' jiġi żviluppat fil-ġejjeni? bħalissa l-istati membri ma jixtiequx iżidu il-budget tal-Unjoni Ewropea għalhekk riżorsi propri jistgħu jagħtu dak il-valur miżjud. Sofi, grazzi President, Kummissarju, jiena nixtieq nindirizza aspett ieħor tal-ġlieda kontra l-evażjoni fiskali, jiġifieri il- l-att fatka tal-Istati Uniti dwar il-konformità fiskali. Jiena nifem il-kontrast fit-taħdidiet illi hemm fost l-istati membri dwar kooperazzjoni u l-iskambju ta' tarif u l-faċilità ta' kif l-Ewropa isa qed timxi ma' dan l-ekt dan lat Amerikan li jista' jikser il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Jina kon sorpriża illi nisma' mill-litra tiegħek illi kien hemm taħdidiet bejn il-Kummissjoni u l-Amerikani mill-April 2011. Għaliex ma ġejniex marfa aħna? Isu issa l-istati membri għazlu u jina naraf li dan mux ħtija tijak l-istati membri għazlu approċ bilaterali. Mux wieħed fuq livell tal-Unjoni Ewropea illi mhuwiex daqshekk trasparenti għaċ-ċittadini u għan-negozji. Fil-pajjiż tiegħi il-Parlament Nazzjonali ma ġiex infurmat dwar dan. Imbagħad ara dwaru fil-gazzetti. Is-soluzzjoni illi instabet wis probabbli qed tikser il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u għaliex fuq sma oħra il-Kummissjoni Ewropea ma' lajr tinsisti fuq soluzzjoni Ewropea il-rekords tal-ismijiet tal-passiġġier fost l-oħrajn. Imma hawnhekk f'dan il-qasam il qasam għalix ma jisirx, unbat inti fl semmejt l-alternativa ta' ftejim ma l-Istati Uniti dwar skambju ta' informazzjoni automatiku. Għalix dan isir minn ħaddiema ċivili ma jsirx fil-beraħ u jiena naħseb illi hemm xi kwistjonijiet Ewropej li huma importanti hawnhekk. Irnomlu aktar pressjoni fuq l-Istati membri biex noħorġu bi ftejim Ewropew jew ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għaliex imbagħad hemmhekk iva ikun aktar leverage. Eh, uh, ħankun fil-qosor kemm jista' jkun. Mela, dwar dan analiżu eh, supplementari li aħna lestil il niproduċu kifet aħna għandna l-intenzjoni illi nipublikawha qabel il-laqa tal kunsella illi imis illi ħatkun fit-23 ta' April. U din l-analisi ħat inkludi u kol spiegazzjoni konkreta u eżempji konkreti ta' kif aħna nistaw nitrattaw din il-relokazzjoni tar riski u l-effetti eh, li effetti wieħed fuq liħor il-fondi tal-pensjoni u elementi makroekonomiċi oħra. Daw kollha huma kwistjonijiet li ħajkunu riflessi fil-analisi supplementara li ħassir li nixtieq ngħid mod ċarruha illi din hija kjarifika. Mannix l-intenzjoni l-bidlu l-evalwazzjoni tal-impatt tagħna qabel eh, eh, kif jidħol dam eh, fil-proposti tagħna maħna rridu nagħmlu biss xogħol supplementari fuq um, il-modelli illi ikunu intużaw fil-evalwazzjoni tal impatta dik l-intenzjoni tagħna. U aħna qegħdin fil-fatt inkomplu nispiċċaw dan ix-xogħol. Ovvjament, aħna ħan dan u ikun anka għand il-membri parlamentari Kien hemm ukoll mistoqsijiet dwar eh, ir-relazzjoni li teżisti bejn eh, l-Iżvizzera u eh, ftejjemiet bilaterali ma' dan il-pajjiż. Għanna nkunu ċari fuq dan għanna hemm dik li hi kompetenza tal-Unjoni li qiegħda fil-fatt deskritta hemm nizla fil leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u hemm u u wkoll fil leġizlazzjoni li qed seħ u anke ftejjemiet mnizla fi ftejjemiet bejn l-Unjoni u e, l svizzera dwar e, il-tassazzjoni u dawn huma elementi li ma jistawx jitħlu Eh, u koll fuq il ftejemit bilaterali. Ma jistax ikun hemm overlap bejnietom, is-sistema hekk taħdem bħalissa. U huwa hekk illi u għalhekk li aħna tlabna illi il-Ġermanja u ir-Renju Unit illi ibidlu jamlu bidla fil-ftejimiet tagħhom u fil-fatt huma qablu li ħajamlu bidla fil-dispożizzjonijiet imma sa ovvjament iridu jagħmlu il ikollhom id-diskussjonijiet ma' l-Iżvizzera x'dawn huma ftejimiet bilaterali u jiena ħerqan ħafna li jsiru dawn in-negozjati. Issa fir-rigward tal-kompetenza tal-Unjoni u l-kustjonijiet marbuta ma' din il-kompetenza dawn ħajibqgħu fil-kompetenza tal-Unjoni u dan qed b'mod ċar aħna lil dawn dawk l-istati membri. Fil-qafas tal-kompetenza tal-Unjoni, kwalinkwa soluzzjoni e, eh, soluzzjoniet li jiġu spekulati kultant mhumiex dejjem possibbli. Hemm regoli ċari ta' kif wieħed jista' Eh, jaħdem u anka kif għanda taħdem is-sistema tal-teħid eh, eh, tat-taxxa u dan kollu għandu regoli marbuta miegħu u kollox ħajibqa' kif anka fil-leġiżlazzjoni eżistenzi u dik li ħassir fil-ġejjieni. Fir-rigward l-opinjonijiet legali, ikolli ngħid illi Huwa importanti ħafna li wieħed jirrispetta id-dispożizzjonijiet tal-ftejjemiet interistituzzjonali illi jgħidu b'mod ċar x'inhuma l ezenzjonijiet u uh, x'inhuma l-affarijiet li jrid jiġu ippreżentati u anke li ma servizzi huma involuti f'dawn il-kwistjonijiet u uh, li dawn qegħdin jirrispettaw il-regoli li hemm fil-ftehimiet interistituzzjonali. Ġifieri jekk dan ikollu x'naqsam eh, u kol maksur, allura mek il-ftejm interistituzjonali jgħid b'mod ċar illi hemm Umbat, e, eżenzjonijiet ukoll marbuta ma' dritt għall-aċċess għall-informazzjoni. Fir-rigward ta' risorsi propji, tal-own resources, il-Kommissjoni il-membri parlamentari qed tistaqsi minn huma żewġ pajjiżi li qegħdin jopponu e, diskussjonijiet ma' l-Iżvizzera. Il-President jgħid uh, illi kien ħajsamija din, jiena fil-fatt semmejt tiġa il-pajjiżi u semmejthom kemm il-darba, nista' nirrepeti għal darba oħra, dawn iż-żewġ stati membri illi kienu qed jibblukkaw il-progress għal ħafna żmien huma l-Lussemburgu u l-Awstrija u aħna qegħdin naħdmu magħhom biex jirna xinna nsibu soluzzjoni konna eh, fett eh, konna eh, speċi ta' ftuħ fuq il-taxxa marbuta mal tfaddila dwar ir rizorsi propi il-pozizjoni tal-Komissjoni hija waħda ċara, aħna proponejna l-proposti il-proposti tagħna għal riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea u waħda minn dawn tiddependi ħafna fuq il-progress li jsir fil-file tal-FTT għax dan huwa rizorsa, dan huwa dawn huma rizorsi propri bbażati fuq l-FTT u għalhekk hija importanti oħra eh, ikona tipa importanti jekk eh, jirna xina niksbu eh, Eh, bil fuq il-VAT eh, għal risorsi propja xanka jkun hemm naqis tal-pis amministrattiv u fl-istess waqt inkunu nistgħu nassikuraw eh, tħul sostanzjali għal budget tal-Unjoni Ewropea. Ma xogħol għadu għaddej u Probabli għaddu kmini biex għet ikun jafta jkunu riżultati imma il-Parlament u il-Komissjoni huma qed favur illi ikonna eh, VAT u risorsi marbuta ma' risorsi propi fuq l-FTT u titjib fil-forma tal-risorsi propi forma ta' VAT. Issa dwar il-fatka Hawnhekk rridu nqoddu attenti. Il-fetka hija leġislazzjoni tal-Istati Uniti. U huma l-Istati Uniti li adottaw din il-leġiżlazzjoni kull ma minna aħna huwa li għamilna sforzi kbar flimkien ma' Stati membri biex din il-leġiżlazzjoni ma tkunx ta' danni għal għas-settur finanzjarju tagħna għax skont ċertu stimi jekk din il-ġislazzjoni titħol fis seħħ kif eh, kienet meta eh, adott kif kienet adottata inizjalment din kienet kien se jkollha spejjeż sinifikanti eh, fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji u għalhekk li aħna dimna mal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti u ksibna il-possibilità illi ikun hemm approċċ bejn il-gvernijiet, government to government, biex nimplementaw il leġizlazzjoni tal-Istati Uniti li kien importanti ħafna u kol kien illi aħna eh, bilna li naħdmu aktar mal-Istati Uniti fuq il-sistema tal-iskambju tal-informazzjoni automatika l-Istati Uniti aħna nqisuha bħala alleat tagħna f'dan ix-xogħol u jekk niftakar tajjeb rispondejt permezz ta' ittra għal mistoqsija tagħkom. U anka tajtkom dettalji, tajt dettalji ta' dan id-dialogu li aħna kenna. Daw ma kienux negozjati formali għax eh, il-fatka hija biss leġiżlazzjoni eh, tal-Istati Uniti. Aħna kull ma minna konna huwa li tħanna fid-dialogu mal-Istati Uniti. Mela mistoqsija oħra? Għandi erba persuni oħra li jixtiequ jistaqsu il-mistoqsijiet sawfi, ġifieri. Fil-qosor ħafna. Għax inti fil-fat ma rispondieċ uh, il-mistoqsija tagħna għalfejn aħna eh, eh, ma konniex nafu. Il-fatka hija l-Istati Uniti, liġi tal-Istati Uniti, ma jekk il-kumpaniji ħajkonformaw jiksru leġiżlazzjoni ta' eh, l-Unjoni. Għalhekk kien tlab tal-fejn ma kienx hemm fejn bilaterali bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti u u inti sezzomna formati bil-negozjati li huma dejjem palissa. Kommissarju, fid-dialogu li kenna jiena tiġa qed fil-fatt x'qed isir fir-rigward tal-fatka. U importanti illi wieħed ikun konxu li biex ninnegozjaw e, eh, ftajmiet tal-Unjoni u e, l-Istati Uniti irrid ikonna mandat aħna minnaħa tal-Istati membri aħna ma wasanniex f'dan l-istadju fil-fatt għadna illi qegħdin nagħmlu huwa illi nippruvaw intejbu kemm jista' jkun il-leġizlazzjoni fatka u nindirizzaw ukoll kustjonijiet li inti għadek kemm irreferejt għalihom ġifieri li huma ksur tal-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea pal pereżempju kustjonijiet marbuta mal ħarsin tal-data u kustjonijiet bħal dawn fil-fatt aħna samejnihom l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti. Kien hemm anka ersaqna anka lejn l-approċċ bejn il-gvernijiet il-government to government approach illi e, għandu uh, anqas pis amministrattiv fuq l-industrija uh, e, tagħna finanzjarja tagħna u rridu nifmu wkoll illi s-sistema preżenti li għandna bħalissa per eżempju fir rigward tat taxxa marbuta ma' tfaddil u direttiva eh, eh, f'dan ir-rigward ma tkoprix dak kollu illi eh, hemm fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti u Irridu naħdmu għalhekk biex nifinalizzaw ix-xogħol tagħna fuq l-emenda ta' din id-direttiva tal-taxxa fuq it-tfaddil u għadna ma wasalniex fil-fatt. Din dan huwa l-kuntest ta' sitwazzjoni u Irridu niksbu progress, progress anka hawnhekk l-ewwel eh, internament. Grazzi ħafna. Ħafna kollegi indikaw illi uh, uh, jitkellmu, iġifiri baqat żewġ ħodor Emily u mbagħad Sven warhom. Malajr inħeġġek biex t-tina l-evalwazzjoni tal-FTT fil-Parlament Danis eh, f'daqqa ta' kowsek eh, eh, l-lum kienet fil-gazzetti u kol inat illi l-proposta tal-FTT jisek qed tisplodi bomba nuklejari il-proporzjonijiet ridu jkunu bilanċjati forsi jekk ittina figuri u fatti fuq rilokazzjoni fuq l-implikazzjoni reali. Jekk joġbok għatina dan ma lajr. Għax inkella, ovvjament, inti qed tilab fl dawk li ma jixtiqu din il-ħaġa. Mbagħad kien hemm analisi pubblikata minna li għal DG Ekfin fuq l-STT. Fiex waslet din l-STT? Kienet eh, dokumenta ħidma, eh, nota. Imbagħad t tielet il-Ministru Danis wara l-ekofin qal ħajħarsu lejn il-possibilità ta' soluzzjonijiet ta' kompromess u rotot alternativi. I interpretat dan aktar tat u anka fil-gazzetti din is-semmit pala eh, taxxa ta' attività x'inhija l-possibilità tiegħek ta' rotot alternattivi u x'taħseb dwar dak li ntqal fil-gazzetti f'dan ir-rigward? Issa fil-qosor ħafna. L-ewwel nett e, nifraħlek għal premju li inti ħatirċivi e, f'Berlin għall ekonomija ekoloġika u soċjali fuq it-taxxa tal-li hemm marbuta mal-enerġija inti apprezza l-avveniment li ħajsir Berlin. Barra minn hekk barra trattat eh, bilaterali li jeżisti bej l-Svizzera u l-Ġermana jina nista' ngħid biss illi trattat eh, issa waqaf eh, waqaf nieħ fit-tieni kamra u musta jasal. Zgur, mux fil-ġejn li għedin niprefedu għahna l-ek, inħedġek biex issa tuża din l-opportunità biex E, kolem aktar e, dinamizmu għal approċ e, Ewropew kif samil tisaqu u xtaqt nistaqsi dwar il-mandat biex jinnegozja ma' pajjiżi oħra. Interpretazzjoni legali aktar b'saħħitha minn naħa tagħkom tista' turina jekk l-Ewropa, jekk il-Kummissjoni titlob għal mandat, dan tiġa qed timblokka il-possibilità li l-istati membri jagħmlu negozjati f'dan ir-rigward u l-itra tiegħek ma kienx tmur li lin daqshekk legalment nixtieqek tiddikjara eh, b'mod ċar illi il-fatt li inti titlob dan il-mandat tiġa qed timblokka lill istati membri biex dawn jagħmlu eh, ftejjemiet bilaterali Kieku dawn il-kussjonijiet jingħalqu fuq livell eh, bilaterali, il-Parlament għalhekk kien kritiku għal dawn ir-raġunijiet f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Mela, jiena rrid nirrispondi b'mod veloċi ħafna dwar il-prezentazzjoni l-biraħ tal-wieħed mill-bankiera jiena wara ħarist eh, tajdaqatajn lejn il-slides ta' din il-prezentazzjoni u sfortunatament ma rajtx l-slides tal-figuri, eh, inklużi eh, dwar il-balance sheet, ma kienux qegħdin fi slides. Aħna nixtiequ nanalizzaw l-affarijiet b'mod konkret, l-informazzjoni li natatu diġi prezentata nixtiequ narawha eh, b'mod konkret, imma il-figuri huma niqsejn minn dawn is-slides. Issa dwar il-kustjoni tal-ekfin u l-publikazzjonijiet tagħha il-pubblikazzjoni teknika tal-modell li ġiet prodotta mid-DG Ekfin għax huma daw li jipproduċu il-modelli il-modell ta' simulazzjoni u ippubblikaw l-iżviluppi tekniċi ta' dan il-modell dwar i-negozjati li saru ma' l-Iżvizzera jiena konċar ħafna fil-litra tiegħi dwar x'inhuma l-linji sa fej wieħed jista' jasal fir-rigward ta' dawn in-negozjati bilaterali u jiena ħanibqa' inżomm ma' dawn il-limiti huwa importanti li wieħed jirrispetta il-kompetenzi. Aħna nirrispettaw il-kompetenza tal-Unjoni u huwa importanti wkoll li li dan ġa appoġġat anka minn dan il-Parlament. Naħseb li fil-fatt huwa appoġġat minn dan il-Parlament. Grazzi ħafna lil kummissarju nixtieq nfakkar lil membri li dan l-iskambju tal-opinjonijiet qed isseħħa eh, fil-kuntest tal-dialogu strutturat bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Din kienet l-ewwel żjara tal-Kummissarju flikon din is-sena u l-iskambju li jmiss eh, mal-Kummissarju Semeta ħatkun tkun ħajkun f'Settembru jew Ottubru ta' din is-sena. Ovvjament aktar il-qoddim nirranġaw id-dati. Jina nfakkar uh, lill membri illi il-laqa mal-President tal-Iżvizzera fil-11 ħassir fil-11 u mhux qed nara l-ebda alternattiva ħlif li nżommu sodi fċertu pozizjonijiet finnaħat tal-Parlament. Nirringrazzja li l-Komissarju naddi issa il-mikrofonu li l-Edward Xikluna għal kumplament biex imex il kumplament tal-laqa tal-lum. Grazzi ħafna. Christoph. <clears throat> yeah, we're going to continue. We Ejja nkomplu Qoddimna għandna żewġ opinjonijiet. Wieħed fuq il-rapport finanzjarju annwali, rapport finanzjarju konsoldati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' imprizi id-direttiva tal-kontabilità, u rapporter kien Klins. Mbagħad għandna wkoll l-emenda ta' direttiva 2004/109 dwar l-armonizzazzjoni tar rekwiżiti ta' trasparenza dwar f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għal kummerċ f'suq regolat rapporters qablu li dawn ndiskutuhom flimkien minħabba li hemm ħafna overlap u żewġ proposti għandhom l-istess għanijiet li jitneħħa il-quarter reporting tal-kumpaniji ġistrati. Il-kwistjoni politika hija rekwiziti fl-ID għal pagamenti minn kumpaniji fil- l-istruttur tal-forestrija sa nixtieq nistieden l-Sur biex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu. Grazzi ħafna, Sur President, għana diġadna illi l-għanijiet għawnek tagħna. Huma illi jkollna direttiva waħda minn tnejn għal għal oqsma finanzjarji u biex innaqsu burokrazija għall SMEs Lan huwa wkoll il naqsu l-ispejjeż mill-25% għal dawn il-negozji żgħar biex ikun hemm regoli armonizzati aktar billi wkoll nabolixxu eh, regoli diġà eżistenti. Għandna klassifikazzjoni ġdida tal-kumpaniji u ir-rati ta' turnover użati biex jikklassifikaw il-kumpaniji qed jinbidlu. Kumpanija żgħira għandha sat 10 miljun turnover, waħda medja għandha 40 miljun u 250 eh, membri tal-istaff. Dawn il-livelli jistaw jinbidlu fil-futur, jiddependi skont xiġri fil-inflazzjoni. Dan din it-tip ta' definizzjoni hija ġusta qatt se tkun 100% eżatta, però hija l-bażi li fuq nistgħu nimxu. It-tieni punt huwa illi f'dak li għandu x'jaqsam mal-introduzzjoni tal-standards ta' rapportaġġ internazzjonali dan se jkun ifisser illi il-pajjiżi li jużaw l-IFRS aħna kemm xejn kritiċi ta' dan u pajjiżi qabel li sfurzaw kumpaniji li jużaw l-IFRS fil-futur mhux se jkunu jistgħu jagħmlu dan u dan japplika għar renju Unit u għad-Danimarka. Fil-futur l-SMEs kollha ser jinħelsu mill-obbligu li jużaw la jaffares u kunu fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea. It-tielet punt għandu x'jaqsam ma' ma' drittijiet nazzjonali li aktar li ġew armonizzati aktar. Hawnhekk għal darboħra rridu nżommu f'moħħna illi lan huwa illi innaqsu l burokrazija u nevitaw illi noħolqu spejjeż żejda. Allura x'żidna aħna apparti l proposta nisjela tal kummissjoni Jiena proponejt illi nagħmlu cash flow statements aktar vinkolanti dan japplika għal kumpaniji medji u kbar, jiġifieri li għandhom cash flow ta' 10 miljoni jew aktar. E, fejn japplika dan ir-rapportaġġ ta' detaljat tal-cash flow. Dan ifisser illi ikun hemm aktar xogħol għalihom, però ħafna drabi din dawn huma dawk li jikkoperaw mal-kumpaniji u tkun rekwiżit żejjed apparti dak li jkun diġà qed isir. Hemm ukoll referenza għal direttiva tal-Capital Requirements u l-rekwiżiti għal banek għaliex jekk il-kumpaniji medji jagħtu prova li għandhom likwidità tajba Mela imbagħad l-awtoritajiet ta' supervizjoni tal-banek jistgħu jikkonsidraw dan u jistgħu u jaraw rekwiżiti tal-Capital Requirements Directive. u jagħtu wkoll prova tal-kapital tagħhom lil banek. Il-punt li jmiss aħna nħossu illi l-format elettroniku għandu jkun vinkolanti. Il-Parlament appella dan kemm il-darba dan sar ukoll f'rapport inizjali u anke numru ta' drabi oħra. Dan il-format li jissejjaħ Extensible Business Reporting Language XPRL. Jolqot zewċa safar ġebla waħda. Rridu nżommu f'mod l-immaġinaw li jkollok database eh, elettroniku li jkun aċċessibbli minn entitajiet differenti, awtoritajiet ta' statistika, awtoritajiet ta' taxxa, u oħrajn. U jistgħu jaċċessaw dan din id-database u jieħdu d-data li jkollhom bżonn għall-finijiet tagħhom. Dan iwassal għal simplifikazzjoni fl-amministrazzjoni jekk jiġi introdott b'dan il-mod u għalhekk aħna qegħdin nissuġġerixxu illi dan għandu għandu jkun hemm fażi ta' sitt snin imbagħad sal-2018 sakemm dan il-format ikun vinkolanti ma' f'kommerċjoni mal-esma. It-tielet punt. dan għandu x'jaqsam ma xoll tal-kollega tagħna li forsi jitkellem aktar tard għandu x'jaqsam ma' rapportaġġ. Dan huwa suġġett li fil-passat kellu ir-rwol importanti f'kumpaniji li għandhom xaqsmu ma' struttar ta' żejt u l-gas, il-produzzjoni ta' l injam fil-Brażil u oħrajn. Dan it-tip ta' settur fil-passat kien hemm kellu l-impressjoni illi ħafna drabi kien hemm pagamenti li ma kienux qed jiġu dikjarati li jmorru l-gvernijiet u anke F'ħafna pajjiżi kien hemm bil fuq l-IETE, e, fuq it-trasparenza eh, ITI hija inizjattiva dwar it-trasparenza. U għandha x'taqsam ukoll mal dawn l-industri tal-sfruttar ta' dawn ir-riżorsi. Nixtieq nilqa' din l-inizjattiva il-Komissjoni qed tissuġġerixxi li l-kumpaniji kollha li huma kbar li għandhom aktar minn 40 miljun f'turnover għandhom jiġu inklużi u jiena nħoss li jekk li ikollna trasparenza irridu nestendu din il-proposta b'żewġ modi l-ewwel ma m'għandniex biss nillimitaw ruħna għal kumpaniji li huma stock market quoted għaliex hemm kumpaniji enormi li mhumiex kwotati fuq l-stock exchange. U dawn għandhom jiġu inklużi xorta waħda. Jekk se jkollna rapporti għal kull pajjiż, ma nistawx nillimitaw għal dan it-tip ta' ta' settur għaliex ikun hemm eh, seħ li satturi f'setturi oħra wkoll. Jekk nuża l-Ġermanja, ma nafx għalfejn pereżempju Boxfer li huma li huma bażi ta' dan għalfejn ma jitħlux f'dan għax mhumiex ikkwotati fil-borza u għalfejn su ukoll ikunu eżentati għax għax mu mux għalink, għax mu mux kwotati fil-kumpaniji fil-borza ma jitħlux taħt dan. Biex nikkonsidraw dawn il xenarju kollha, rridu naraw illi rapportaċ li jkun inkluż dan ir-rapportaċ għal kull pajjiż. Irridu nippermettu li jkun possibbli li nirċievu informazzjoni biex nżidu t-trasparenza biex l-investituri ikun jafu xed jiġri. Nammetti li dan ser iżid il-burokrazija f'ċertu każijiet, però rridu nżumu f'moħħna li l-kompaniji kbar li jaħdmu f'bosta pajjiżi għandhom ħafna eh, għandhom ħafna ferrat u ħafna liġijiet differenti u li għaw taħt differenti u għalhekk diġà iridu jippreżentaw il-kontijiet tagħhom u kompaniji li qed jaħdmu mod konġunt diġà jkollok il-figuri disponibbli għalihom tal-inqas għal għal finijiet interni tal-kumpanija. Ġifiri, forse din id-dejta mhux daqshekk diffiċli biex insibu daqs kam naħsbu. Issa fuq operazzjonijiet transkonfinali Pal kommissjoni aħna nħossu illi qed naħsbu dwar il-figuri li jkunu relevanti biss, mhux pagamenti biss li ma jkunux dikjarati, imma għandu jkollna limitu ta' 100.000 euro hawnhekk. Naħseb illi l kumpaniji għandhom ikunu eligibli meta jkollhom aktar minn 5 miljun eh, intrajtu fis-sena. Jew nkella jekk Nixtieq ngħaddi il-mikrofonu l-kollega tiegħi biex għamal l-interventi. Have now uh, Sirpa Pietkanen to present her report. Thank you, Mr. Chair. Grazzi, Sur President. Nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi Klins għal kooperazzjoni li ħdimna bija f'dawn iż-żewġ rapporti li jimxu id fit fuq numru ta' punti kien xogħol kostruttiv ħafna. Lan tagħna huwa li kollha dan it-tip ta' ftehim dawn tip ta' definizzjonijiet fiż-żewġ rapporti. u li konna approċ armonizzat. L-ewwel net fuq din it-trasparenza, fuq din direttiva ta' trasparenza, huwa tajjeb ħafna li f'din ir-reviżjoni fuq l-azzjonijiet li nżidu l-armonizzazzjoni fis-suq waħdini. ċertu punti li huma importanti hawnhekk huma li l-Kummissjoni qed tipproponi illi tiffaċili tal-aċċess tal-investituri għal informazzjoni regolata billi tistabilixxi standards aħjar għal dawn il-mekkaniżmi u tiżviluppi wkoll kriterji tekniċi biex tirregola l-informazzjoni u wkoll tistabilixxi board ta' aċċess ċentrali għall-informazzjoni u jekk ikollna tipi differenti ta' informazzjoni, jekk tkunx eh, CBCR jew nkella tkunx kwistjoni ta' aċċess jekk ikelna ikolna sistem nazzjonali differenti, dan ma tantx jgħin lill-investituri eh, minn naħa ta' tarif. Dan huwa punt eh, xejn minuri, però huwa element importanti għall-argument kollu ta' trasparenza biex ntejbu l-abilità tal-investituri li jkollhom aċċess għall-informazzjoni. Anke billi jagħmlu dan il-bord ta' aċċess ċentrali jkun hemm ukoll armonizzazzjoni. U ħaġa pożittiva hija li nneħħu il-rapportaġġ kull kull kull tliet xhur. Dan il-savings jista' iwassal għal 60,000 euro biex ma jgħawx taħt il-kriterji tal-rapportaġġ. Dan jinkoraġġixxi Dan ineħħi, ineħħi li nippjanaw fuq, fu bazi fuq terminu ta' żmien qasir u nippjanaw aktar fit-tul. Meta is-swieq ikollhom ċertu problemi. Mid-direttiva attwali ħalla ċertu strumenti finanzjari li jistgħu jiġu użati biex ikun hemm interess ekonomiku fil-kumpaniji elenkati. Per eżempju, il-cash settle derivatives. biex nżidu il-kaps eżistenti u li kunem notifika ta' għall-imprizi, il-Komissjoni qed tipproponi li testendi l-ambitu ta' dan u li jiġu użati strumenti finanzjarji li għandhom l-istess effett. Ġifiri li nwessaw l-ambitu hija xi ħaġa tajba ħafna, hija direzzjoni tajba. Issa, żewġ passi żgħar imma importanti li ġew proposti, zoċ tibdiliet fil-proposta tal komissjoni fuq id-definizzjonijiet biex ikunu aktar f'konformità ma' definizzjonijiet li ġew użati fil-proposta dwar il-regolamenti ta' strumenti finanzjari, regolazzjoni ta' strumenti finanzjari u irrid ikollna wkoll proposti li jkunu konformi fuq il-sanzjonijiet biex normalizzaw is-sistema attwal ta' sanzjonijiet biex tkun konformi wkoll ma' direttiva dwar l-abbuż fuq is-swieq. U ndina ħarsu lejha fil-fażi tal-emendi. Punt ieħor li ġi diskuss diġà forsi dan huwa aktar politiku punt politiku dan il-rapportaċ eh, minn kull pajjiż. Li krem kriterja li, l kull pajjiż jagħmel ir-rapporti tiegħu. Palma Klins diġa qal hemm kwistjonijiet oħra bħal l-trasferiment ta' prezzijiet li ma jkunux tajbin u li ma jiġux użati b'mod tajjeb f'ċertu każijiet ukoll dan it-trasferment ta' prezzijiet. U jkun hemm ukoll prassi korrotti oħra dan joħloq kondizjonijiet li ma jkunux indaqs għal kumpaniji. u dawk li jaħdmu fis-swieq Ewropej u dawk illi jużaw il-possibilitajiet kollha fil-possibiliet kollha bis-sistemi eżistenti. Hawnhekk għandna referenza għall industriji li jagħmlu estrazzjoni u l-industrija tal-forestrija. U importanti bħalma semma diġà Klins eh, illi dan mhuwiex il- l-uniku post fejn għanna il-problemi, għanna problemi kollimkien. U għawnek għat niproponi illi nwessaw l-ambitu għal kumpaniji elenkati u mux elenkati għaliex inkella ma jkunx ġost għal dawk il-kumpaniji li huma elenkati meta mqabla ma dawk li semma Clint pal, pal Siemens. naħallu dan il-vojt. Nistenna il numru ta' kumpaniji qegħdin jikunu jizawa fil-futur. U fid-diskussjonijiet li kellna, aħna kellna aħna għanna informazzjoni differenti fuq il-kwistjoni ta' cross-border tracehold. Eh, fuq il-limiti eh, transkonfinali. Jiena daqsxejn xettika fuq il-limiti li ġew proposti. Li ġew proposti u diskussi hawnhekk. Ir-raġuni hija illi dan it-tip ta' mekkanizmi ta' evitar jistgħu jiġu użati hawnhekk ukoll jekk ikollna limiti għolin ħafna. Kwestjoni oħra hija illi jekk inħarsu lejn is-settur tal-forestrija, jekk naraw dak li jagħmlu l-kumpaniji, huma li jagħmlu huwa illi jixtru zoni żgħar u hemmhekk imbagħad nużaw il-limiti għoljin li ma jkoprux il-maġġor parti tal-industrija tal-forestrija. Nispera illi dawn nkunu nistgħu niddiskutu b'mod kostruttiv fil-futur. Dawn huma l-elementi prinċipali. Jena eskludejt ir-referenza għal kodiċi ta' kondotta f'dak l-għandu xaqsam ma' rekwiziti ta' rapportar biex ikunu aktar ċari u applikabli b'mod ġenerali f'setturi differenti u l-proposta tixtieq twessa l-ambitu ġifiri ma jistax ikollna din id-differenza fit-trasparenza għal dawn il-kumpaniji li għamlu estrazzjoni. U l-aħjar nagħmlu għal niżguraw li jkunu konformi ma' dan. Grazzi. Grazzi ħafna jien għandi hawnhekk żewġ listi dawk għal direttivi tal-akkontabilta u l-oħrajn ta' trasparenza. Ejn għaddu l-ewwel lista, imbagħad it-tieni lista, imbagħad niftħu diskussjoni. L-ewwel Gay Mitchell għall-AP. Grazzi President. Nixtieq nitlob skuża minn qabel suppost eh, rrid imexxi laqa fil-11. Jiena nappoġġa nilqa l-kummenti minn żewġ rapporter. Jiena b'mod ġenerali appoġġajt l-approċċ tagħhom għal dawn il-kwistjonijiet. Jiena naqbel ma' Sur Klins dwar semplifikazzjoni ulterjuri tal-proposti u jiena eh, sodisfatti li qed nara li l-Kummissjoni qed tipproponi li titnaqqas il-burokrazija m'għandna bżonn ta' aktar ifrankar. U forsi rapporter jista' jgħidilna kif nistgħu nagħmlu dan l-ifrankar. Umbat l-standards internazzjonali ta' rapportaġġ għall-SMEs, l-SMEs diġà qed jitilfu miljuni ta' euro minħabba proċeduri burokratiċi. U għalhekk l-irwol li għandhom l-SMEs Minħabba dan ir-rwol huwa importanti illi aħna nappoġġawhom kemm nistgħu u nħeġġuhom kemm nistgħu. L-SMEs m'għandhomx rwol fit-trasparenza tal-industrija estrattiva u l-impatt tagħha fuq l-Istrateġija Nazzjonali ta' Żvilupp u nixtieq ngħid kemmtejn dwar dan ukoll. Fir-rigward ta' rapportaġġ bażat fuq il-proġetti u l-pajjiż, u l-pajjiżi għal kumpaniji kbar jiena nappoġa dak li qal Nervali Klins dwar il-kumpaniji mhux ikkwotati. 500 miljun ta' valur tal-beħ huwa hija ċifra kbira ħafna. U din irdu narġaw narawha mill-qrib. Dan xtaqt ngħidu bħala koordinatur tal-Kumitat tal-Iżvilupp jidher biċ-ċar illi hemm korruzzjoni fid-dinja li qed tiżviluppa fejn qed joperaw dawn l-industriji ta' estrazzjoni wkoll f'reġjuni oħra madwar id-dinja. Ma nafx hekk hawn xi ħadd qed eh, jieħu nota eh, fisem l-industrija tal-estrazzjoni imma jiena xejn ma impressjonawni l-kummenti tagħhom u l-argumenti tagħhom li huwa impossibbli illi wieħed jagħti l-accounts tiegħu. Kieku jien kont mexxej ta' kumpanija u l-accountants tiegħi jgħidu li li ma setax jagħtu jagħti l-accounts jiena naħseb li din hija xi ħaġa bla sens. Jiena nemmen fl-ekonomija tas suq soċjali, kulħadd jafu dan, ma noqgħodx inħeba wara subajja, imma dwar din id-direttiva dik tal-kontabilità, dik tal-proposti tal-verifika, l-industrija u mill-kumpaniji u servizzi għadhom ma rċivewx dan il-messaġġ dwar l-aġir etiku. Huma jridu jagħmlu l-parti tagħhom ukoll. Jiena rrid sitwazzjoni fejn l-industrija tista' tagħmel ħafna flus għax dan ifisser illi ser ikun hemm servizzi pubbliċi tajbin, ser ikun hemm impjiegi tajbin. Iżda jien minix lest illi naċċetta xi ħaġa illi tkompli tinjora dawn il-proċeduri ħżiena u eh, dawn il-kapijiet isiru persuni onja illi jibqaw fil-post tagħhom. Wasal iż-żmien illi nieħdu l-affarijiet bis-serjetà u li jintbatu dawn il-persuni u jargumentaw kif kienu jargumentaw ma jagħmel sens u għalhekk ejjew konna dibattitu aktar serju, aktar etiku. U jien nixtieq ngħid mish kwistjoni tal-lemin jew tax-xelluk imma hija kwistjoni etika. Nappella l industrija biex tipprova biex tibda tagħmel il-parti tagħha u jkollha rwol aktar miftuħ, aktar trasparenti. Naf illi hemm ħafna flus involuti imma l-affarijiet iridu jsiru fil-beraħ. Jiena ma rridx nappoġġa regoli bħal ta' Al Capone illi hemm min jaħseb illi dawn ir-regoli għandhom japplikaw għal dan in-negozju. Din ħaġa trid tinbidel u hija xi ħaġa li għandha tiġi indirizzata. U għalek president ser neqaf hawnhekk għaliex jiena suppost qiegħed flaqa oħra bħalissa jiddispjaċini li ser ikolli nitlaq daqshekk malajr imma nittama illi nkunu nistgħu nilħqu ftehim dwar dan. Jiena marriċ noqot noħno l-industriji li jistaw jikontribwixxu għall-irkupru għall-ekonomija dinija joħol u l-postijiet ta' xogħol jiena marriċ namelek. Hawnhekk irridu nitkellmu dwar leġiżlazzjoni li taħdem fil-prattika biex l-industriji ikunu jistaw iġibu ruhom b'mod etiku. Grazzi tassew. Grazzi, President. L-Onorevoli Bullman issa. Iva, grazzi tasse. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-żewġ rapporters u l-Onorevoli Mitchell. L-Onorevoli Mitchell ta' bilħa dwar din il-kwistjoni u kemm jistħu ilha konsiderazzjoni minnaħa tagħna. Hawnhekk m'għandniex rapporti żgħar, m'aħniex nitrattaw rapporti żgħar. Għal tliet snin issa Aħna ilna nisħu dwar l-importanza illi ikun hemm id-dritt tal-account, għall-accounts, dan huwa importanti għall internazjonali internazzjonali huwa wkoll ta' sinifikat għas-sitwazzjoni fl-Ewropa. Aħna narfu illi Aħna jilna narfu dan għal bosta żmien. Iżda f'rigward tal-accounts tal-kumpaniji aħna ma minniex l-istess forzi. Issa huwa possibbli, għadu possibbli li jkun hemm ċifri u wieħed jagħmel deċiżjonijiet fuq il-faqar u il-rikkezza il bażi ta' dawn iċ-ċifri żiena. Il Naħseb li kien hemm xi ftit tal u s-sur Mitchell tkellem minn qalbu dwar dan. Ma rridux nippermettu li jkun hemm din il-laxkezza li tibqa' hemmhekk. L-Onorevoli Klins u l-Onorevoli Pietikainen iffukaw fuq il-fatt illi aħna ma rridux nitfaw ħafna piżijiet żejda fuq l smi Sina naqbel ma dawk l-isforzi illi naqsu il-burokrazija, l-proċeduri burokratiċi għaliex jekk ikonna sistema regolamentata iżejjed jista' jkun hemm xkil fil-kompetizzjoni fis-setturi differenti. Aħna ma rridux illi inneħħu l-opportunitajiet tal-SMEs illi jespandu għaliex għadin qegħdin nitolbuhom illi jagħmlu wisq. Iżda dana kollu xorta irrid nkunu nafu x'qed jiġri fin-negozju internazzjonali, fil-kummerċ internazzjonali. Ir-rapportaġġ skont il-pajjiżi għandu rwol kruċjali hawnhekk. Meta aħna niġu biex nistabilixxu jekk kienx hemm pricing prezzar tajjeb. U forsi rridu naraw jekk irridu nestendu il-kamp ta' applikazzjoni. Aktar minn dak il qed jissuġġerixxi r-rapporter u l-Kummissjoni. Issa dwar il-thresholds, il-limiti, il thresholds il limiti Jiena naqbel ma l-Onorevoli Mitchell imma naħseb li nerġgħu nindirizzaw dawn il-limiti għaliex huma għoljin wis għal rapportaċ skont il-pajjiżi u rridu narġgħu nagħtu daqqatajn lil dan il-punt. Iżda aħna ser inkunu qegħdin nippruvaw navvanzaw fuq bażi kooperattiva nittamaw illi niksbu r-riżultat tajjeb. L-Onorevoli Kanfan. Iva, grazzi tassew jina ser inkun qed nifoka fuq ir-rapportaġġ skont il-pajjiż għaliex dan huwa suġġett ta' interess kbir għalina. Hemm żewġ perspettivi illi diġà tqajmu hemm il-pajjiżi illi qed jiżviluppaw, il-nies għandhom il-ċifri, jina żgur li t-telf ta' taxxi għal pajjiżi li qed jiżviluppaw marbuta mal effetti ta' trasparenza huma għaxar darbiet iktar mill-budget tal ta' tal-iżvilupp pubbliku u l-budgets tal-pajjiżi tal-emisferu tan-nofsinhar. Nis qegħdin jiġġieldu biex jiżdiedu dawn il-budgets. Iżda hemm xi ħaġa li għaxar darbit iktar hemm ammont enormi ta' evażjoni fiskali illi tinvolvi kumpaniji multinazzjonali fid-dinja illi qed tiżviluppa, fil-pajjiż li qed jiżviluppaw. U dan huwa punt ewlieni imur lilin minn din il-firda bejn il-lemin u x-xelluk. Aħna fl-istampa spiss naqraw dwar eżempji ta' multinazzjonali li mhux qed iħallsu t-taxxi minkejja il-profitti li huma jagħmlu. Għaliex hemm bħal black box U aħna ma nafux kif huma qegħdin jużaw il-miżuri legali ta' kif jevitaw it-taxxa jew ta' kif qegħdin jevadu it-taxxa. Fi Franza naraw illi il-kumpaniji kwotati fil-borsa Franċiża jħallsu biss 8% tat-taxxi. U għalhekk irridu naraw x'qed jagħmlu dawn il-kumpaniji kbar biex itejbu is-sitwazzjoni tagħhom. Jiena naħseb illi dinja xi ħaġa illi jiena nilqaħħa fil-rigward tal tal-Istati Uniti, mbagħad hemm kwistjoni marbuta mal industrija tal-estrazzjoni u il-qtuħ ta' linja eżempju fl-Afrika, per eżempju, għalix irridu nillimitaw it-trasparenza għal settur wieħed jew inkella għal xi setturi. Għandi punt ieħor. Aħna favur illi konna kriterji illi jippermettu illi kun hemm trasparenza ġenwina. L-emendi tal-Onorvoli Klins, per eżempju, hemm bosta kriterji emenda 23, per eżempju. Iżda l-element fiskali ma jinsabx fost dawn il-kriterji. Wolf għandu riżultati qabel it-taxxa imma mhux dwar it-taxxa. L-Kummissjoni għandha xi ħaġa differenti jekk naqduhom flimkien. Inkunu nistgħu namlu verifika doppja u niksbu it-trasparenza. Ma nasibx illi dan l-argument tal-ispejjeż ireġġi il-kumpaniji organizzaw l-pjanar fiskali tagħhom u tnaqqis fiskali tagħhom għabbażi ta' dan it-tarif kollha dan għandu jsir pubbliku mbagħad xi informazzjoni għandha tintbat eh, lill-pubbliku jew inkella lill-awtoritajiet tat-taxxa biex eh, ma jkunx hemm xkiel fil-kompetizzjoni. L-informazzjoni għandha tindbat jew lill-amministrazzjoni tat-taxxa jew inkella tindbat mod aktar pubbliku. L-aħħar punt li nixtieq nikkummenta dwaru. Id-daqs. Ħafna persuni semmew dan il-punt. Jiena ma narax għaliex għandna nibdlu il-limitu standard ta' definizzjoni ta' SMEs. Normalment ikun hemm tliet kriterji u naħseb li għandna nżommu ma' dan il-livell, ma' dan il-limitu. il livell ma dan il limitu Imbagħad dwar l-emendi tal-Onorevoli Klintz ukoll dwar emenda 23 f'rigward tal-kundizzjonijiet biex l-istqarrija ssir waħda obbligatorja ġifiri A u B. Jekk aħna rridu illi il-tekst jiġi applikat jekk irridu nevitaw illi jkun hemm ħafna argumenti jekk irridu innaqsu il-xogħol tal-avukati u tal-awdituri naħseb illi rridu nistabilixxu kundizzjonijiet legali xierqa għaliex jekk le dawn il-kundizzjonijiet ser jiġu evitati u wieħed ikun jista' jistabilixxi xi struttura legali, xi sussidjarju pereżempju, imma neħtieġu regoli ċari u tondi biex niksbu trasparenza akbar. Jiena nappoġġa mod ġenerali l-emendi li ġew infasla u il-kummenti ta' sirpa dwar ir-rapportaġġ kull tliet xhur, grazzi. Next on the list is uh, the capping. il kellem li jmiss, grazzi President. Iż-żewġ direttivi attwali dwar rendikonti finanzjari individwali u daw konsolidati ilhom hemmhekk mill-78 u mill-83 rispettivament. Minn dak iż-żmien ġew miżjuda bosta divulgazzjonijiet fost l-oħrajn. Huwa diffiċli wieħed jiekol ħobża li jkollha ħafna livelli Mbagħad għandna dan l-approċċ ta' regolamentazzjoni li ġie akkumulat mod partikolari għall smis u għalhekk hemm ħafna fejn nistgħu nissemplifikaw għalhekk jiena nappoġġa r reviżjoni tad-direttiva tal-kontabilità. u Ukoll jitnaqqas il-pis amministrattiv. Hemm għanijiet oħra bħal pereżempju l-paragonabilità mtejba il rendikonti u ukoll l-isfruttar Jiena ser nitkellem dwar xi kummenti marbuta ma' l-approċ tal-Onorvoli Klins. Jiena naqbel ma' rapporter dwar l-importanza ta' livell ugwali e, kjoġbok titkellimx daqshekk e, brata maġla. Skużawni. Jiena naqbel ma' rapporter dwar livell ugwali għal kumpaniji żgħar, reġim speċifiku għal e, divulgazzjoni ta' rendikonti finanzjarji Is-Sur Klins jara aktar possibiltajiet mill-Kummissjoni fir-rigward ta' tnaqqis tal-amministrazzjoni burokratika. Jiena mhux jiena dan xejn ma jissorprendini għaliex is-Sur Klins huwa long du terrain. U għalhekk aħna għandna nippreservaw il-postijiet fejn aħna nistgħu naqsu il-pis amministrattiv Umbat, nishtiq nitkellem dwar pagamenti l-gvernijiet. Dinja kwistjoni sensittiva, irridu nevitaw li l-Unjoni Ewropea tagħmel wis monitoraġġ morali. Ovvjament aħna l-koll irridu l-kumpaniji tagħna ikunu eh, trasparenti. Imma rridu nissalvawgwardjaw ukoll il-kompetitività tal-kumpaniji fir rigward tal-kontropartijiet tal-OECD tagħhom. Per eżempju, fiċ-Ċina ma jkollhomx għalfej jirrapportaw dwar pagamenti tagħhom il-gvernijiet. U jista' jkun hemm ir-riskju li l-kumpaniji jażlu illi imorru joperaw f'pajjiżi fejn hemm inqas trasparenza. Jiena dejjem xettiku fir-rigward ta' leġiżlazzjoni mmexxija mill-NGOs u għandi xi dubji dwar l-effettività ta' trażin tal-korruzzjoni permezz ta' reviżjoni ta' rapportaġġ. Jekk li niġġieldu l-korruzzjoni huwa lantana, din l-odda ta' leġislazzjoni ser taħdem biex aħna niksbuh dan il-an li nirrapportaw dwar xi pagamenti ma jfissirx illi dan mhux ser li dan ser jintefaq tajjeb. Per eżempju, il-propietajiet tal-artijiet fil-Brazil u għal-President Angola. Angola huwa pajjiż illi jesporta. Imma kif kumpanija bħat total tirċi fil-pagamenti. Kif nafu illi hemm il-flejes li qed jiġu abbużati minn dan il-President tal-Angola? Aħna ma nafux jagħmlu bil-flejes. U għallek dinja mistoqsija li għanna namluwa. Memx garanziji ta' effettività, anka il-livell ta' dettalji huwa importanti immens. Dan joħloq pis addizzjonali fuq il-kumpanija iżda mhux dejjem jikseb lan illi titrażżan il-korruzzjoni. U għalhekk leġiżlazzjoni mexxija minn intenzjonijiet tajbin biss mhux dejjem tipproduċi ir-riżultati tajbin li huma mixtieqa u għalhekk jiena sur President nissuġġerixxi li rapporter iħares mill-qrib dwar ir-relazzjoni bejn il-lan, il-mira tal-proposta u l-odot leġislativi li qed jiġu użati u jirfina dan kollu għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija l-kwalità tal leġizlazzjoni illi tiżgura li l-leġiżlazzjoni taħdem fil-prattika. U mhux biss noqogħdu nissodisfaw it-talbiet morali tagħna, grazzi tassew. Miguel Portax l-aħħar kellim. Noħja. Toħod l-wara? In that case, I will turn to the second list, and I'm first. l aħħar kellim, Miguel Portas, Kamal and Klut. Umbat l-onorevoli Kanfan. Yeah, well, Sven could take the, and then, yeah. Sven, nikħaġbuk. Il-prattiċi il korrotti, il-trasferment tal-prezzijiet, dawn u maħżina, li miex etiċi. Imma dawn u kol, iċeklu is swiq kif intqal il-kumpaniji kompetittivi m'għandhomx livell ugwali meta l-kumpaniji jużaw dawn il-prattiċi li huma permessi f'xi pajjiżi terzi. Jo pajjiżi ta' tielet dinja xi drabi u għalhekk jiena nilqa dan ir-rapportaġġ skont il-pajjiż. Minkejja li l-problema hija endemika f'ċertu industriji marbuta ma' pajjiżi terzi li għandhom ħafna rizorsi għaliex irdu nevitaw l-arbitraġġ regolatorju billi ninkludu l-industriji kollha fil-kamp ta' applikazzjoni. Industriji estrattivi u mhux, industriji kwotati u mhux. Iżda jiena nammetti illi din l-industrija estrattiva hija unika dejjem kienet iċ-ċentru ta' problemi politiċi l-iktar f'pajjiżi mhux daqshekk żviluppati irdu nqisu il-fatt illi din dawn l-industriji għandhom id-direttiva ta' trasparenza li ITI illi tindirizza b'mod speċifiku r riżorsi naturali bħala benefiċċju tas soċjetà u għalhekk naħseb illi aħna rridu narfu illi dawn għandhom rwol speċjali. u maħnix naqduhom flimkien ma' kumpaniji oħra f'setturi oħra. L-standards għal kumpaniji għandhom ikunu li jippubblikaw dak illi iħalsu u il-kumpaniji jgħidu x'jirċievu. Jiena irċevejt nota minn isqof illi huwa informat ħafna fl-Afrika. Tajt miegħu fit tanzania huwa jaraf illi Il-korruzzjoni f'dan is-settur jiswa lill-Afrika għall-inqas 150 biljun dollaru. U għalhekk jiena nilqa' dawn iż-żewġ rapporti illi jitkellmu dwar l-standards etiċi fl-attività ekonomika tagħna. The next speaker is Carl Haglum. He's not here, Mr. He's not here, but Clint will Carl speak is, for him. Carl is uh, unfortunately not, not here today, so he, he's asked me l-Onorevoli Haglund. Karl ma jinsabx hawnhekk illum huwa talabni illi jitkellem illi nitkellem fismu. U għandu l-kummenti tiegħu hawnhekk bil-miktub. U għalhekk jiena se ngħidilkom x'għandi hawnhekk fuq il-karta. L-ewwel nett. Huwa jappoġġa lan illi nżidu l-armonizzazzjoni tal-rekwiżiti ta' trasparenza u naqsu il-pis amministrattiv b'mod partikolari għas-settur tal-SMEs. Huwa jirreferi għal dan ir-rekwiżit eh, dwar ir-rapportaġġ kull tliet xhur u li aħna eh, neħuħ u u wkoll il-kamp ta' applikazzjoni tal istrumenti ta' kumpaniji fejn kumpaniji nkunu impenjati f'derivati pereżempju. Huwa jżid punt ta' kawtela fir-rigward tas stanzjonijiet Huwa bażikament favur l-armonizzazzjoni tas sanzjonijiet huwa għandu dubji, xi dubji dwar il-livelli għolja ta' sanzjonijiet dawk awtomatiċi ta' persuni naturali u dawk marbuta ma' drittijiet tal-proprjetà. Huwa jaħseb illi dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu diskussi b'aktar marġni għal manuvra u hemm bżonn tal livell nazzjonali li jkun f'konformità mal-liġi kriminali internazzjonali. il koll nafu illi sistemi legali tagħna huma differenti minn pajjiż għal ieħor u m'għandniex liġi kriminali Ewropea u għalhekk forsi huwa diffiċli illi wieħed jipprova jimplementa dawn b'approċċ armonizzat. Karl jitkellem dwar xi kwistjonijiet marbuta ma' rapportax skont il-pajjiż hemm ftehim ħtieġa illi ikonna dan huwa jara li hemm xi perspettivi differenti dwar il-modalitajiet anke jekk hemm ftehim dwar l-anijiet biex tiġi miġilda l-korruzzjoni. Hemm xi aspetti li għandhom jiġu diskussi aktar bħal pereżempju id-definizzjonijiet, il-livelli diġà smajna dwar dawn qabel. l skont dawn il-livelli għandhom jiġu rapportati il-pagamenti. il pagamenti hemm kwistjonijiet dwar ħtieġa li niżguraw li jkun hemm livell indaqs għal kulħadd u din il-ħtieġa għandha tiġi mħarsa. Bażikament dak kollu li qal huwa għaw kolla xi referenza għal li ITE diġà semmejnija huwa jixtieq l-istati membri oħra jissieħbu fiha u huwa skandlu il lanqas pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea għadu ma għadu ma sirħeb din l inizjativa Grazzi, Svengi Gigol fisam il-ħodur. Liebe Kollegen und Kollegen, ich wollte gerne noch mal einige Anmerkungen. Kollegi, jina xaqt namel ftit kommenti fuq id-direttiva ta' l accounting u uh, wara dak li qal Pascal barra titjib L-abbozz eh, għandu wkoll elementi illi jistaj jkollhom side effects dubjużi għal ċertu SMI ċertu stati membri. L-artiklu 6 per eżempju, il-formulazzjoni tiegħu kif qiegħda palissa tagħti diskrezzjoni lill istati membri meta jkunu għadin jagħmlu l-evalwazzjonijiet tagħhom. u aħna nħossu Willi. fil rigward tal-IFRS, din miex tajba għal sms f'ħafna stati membri u memx bżon ta' revizjoni għax inkella jista eh, nistaw nispiċċaw b'ħafna tipi ta' valwazzjonijiet differenti u u dawn jistaw imorru kontra uh, dak li u fir-rigward tal-armonizzazzjoni. jista' jkun hemm ukoll transazzjonijiet illi ma jispiċċawx beħ u l-esperti u koll edin joħorġu b'konklużjonijiet eh, differenti għalhekk l-artiklu għandu jitneħaw, u jekk ma jistax jitneħa l-ura, naħseb illi għandu ikun hemm proibizzjoni ta' dividendi b'ċertu dispożizzjonijiet. Imbagħad fl-artiklu 7 hemm kategoriji differenti ta' kumpaniji rridu inħarsu lejn il-kostjoni ta' valutazzjoni ġusta. Imma hemm riski kbar involuti u il-profitti u telf jistaw jiġu trattati b'mod differenti għalhekk forsi ikun aħjar minħabba l-SMEs illi dawn l-artiklu jitneħħa. U mbagħad fl-artiklu 42 Tnejn, għal periodu żmien mhux definit jina taw setat lill-Kummissjoni għall atti delegati. E, Però bżonn ta' limitu ta' żmien u m'għandniex ikonna laqas il-klawżula tar-reviżjoni. Jew inkella neħu dan kollu, naħseb ikun idea tajba li niddiskutu aktar dan u naraw kif nistgħu naħdmu fuq l-artikli differenti biex bekk nevitaw l-effett li jistaw ikunu ta' detriment għall-SMEs u zgur li inti tilqat ħassib tagħna. Sassajid Kamal mill-VCR issa. Nisa ħafna. Jiena nilqa bħal oħrajn l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex intejbu il-direttiva tal trasparenza u importanti li kunem eh, zvelar tal-informazzjoni dwar il-titoli, securities, eh, mod tajja biex il-funzjoni tassu tkun tajba. Ħafna ġabin ninsaw elementi oħra tad-direttiva ta' trasparenza. Jiena kontent ukoll eh, li hemm suġġeriment tal-tisħiħ fil-voting rights u anka Eh, naraw illi ma jkunx hemm affarijiet moħbija kif għall rapporter u inkluż f'da u anka bil ma rapporter l eh, velar dwar il-cash derivatives din xi ħaġa li nqawha ħafna u meta provajnija di fil-stat membru fl-2009 il-tassib tal-industrija ma kellux bażi din xi sfida għal kulħadd meta eh, l-industrija titkellem forsi tilmen għal xejn Jina kontent il-Komissjoni ħat neħi rekwizit tal-publika uh, tal-interim statements. Kienem min tħasseb dwar dan mħabba eh, l-SMS ma jmillomx ta' japri naqsulom li rapportar imma ħat ma ti prevenjom li jamelek jekk iridu jistaw eh, eh, jirrapportaw iktar, ma neħu dan il-pis biex ikun hemm din il-frekwenza ta' rapportar sa dwar sanzjonijiet, jiena nispera li nistgħu naċċettaw l-awtoritajiet finanzjari jistgħu jmorru iktar li lin jekk iridu u jiena ma naqbelx ma armonizzazzjoni massima nixtieq li jkun hemm diskrezzjoni nazzjonali fej possibbli għandi tħassib u koll dwar il-sospensjoni tal-drittijiet tal-votazzjoni dan huwa strument li jaqta u għanna nħarsu liħ kas b'kas aktar mill-li wieħed jaqbatu jgħid li kunem dan din sospensjoni automatika ta' drittijiet tal-votazzjoni għandu ikun il-supervizur li jiddeċidi huwa u mbagħad kussjoni oħra dwar il-country by country reporting tal-industrija tal-estrattiva. Irridu Eh, Noqdu attenti qabel ma nestendu dina l-oħrajn. Forsi ma t-sawx taqblu miegħi politikament, eh, imma naf il jina, tafu li jiena nixtieq li jkun hemm trasparenza. Imma rridu noqogħdu attenti biex ikun hemm il-bilanċ biex ma nżidux il-burokrazija. Forsi tkun eh, burokrazija li wieħed jista' liba' Imma rrit nara l evaluazzjoni tal-impatt dwar uh, il-pace amministrativ. Nistaw forsi nġaw namlu revizjoni, namlu klawzer ta' revizjoni għal din, namlu din għal l-industrija tal-estrattiva, imbagħad forsi nifirxuha inwessawa aktar. Imma rridu naraw l-ispiża involuta nixtieq eh, li din tiġi trattata fil-Accounting Directive imma jina les li naħdem ma' rapporter iġbet il ilkom l-attenzjoni wkoll għal fatt li imkussjonijiet fil-istampa aktar wiesa waqt eh, li naqbel mal eh, ċertu evalwazzjoni hawnhekk mhux qed nittrattaw il-problema globali imma xorta waħda nistgħu nkunu ta' eżempju fir-rigward ta' kumpaniji Ċiniżi pereżempju. Jista' jkun li hemmhekk ma m'hemmx bżonn u rekwiżiti imma dan huwa prezz li aħna lesti nħallsu biex ikun hemm trasparenza u din hija xi ħaġa li l-politiċi jridu jagħmluha din deċiżjoni. Xi snin ilu meta jiena kont akademiku kont qed nallem kont lecturer wieħed mill-modules se kienet dwar il-korruzzjoni u xi tfisser irid nkunu konxi dwar il-perċessjoni ta' xinija korruzzjoni. Kont qed nitkellem dwar il-ħlasijiet u l-ħlasijiet blura u ħrasi b'inċentivi xi ħaġa li fil-Niġera jgħidu la darx u ċertu studenti qalu eh, dan huwa mod imperjali li wieħed ħares lejn il-negozju. Din hija prassi tal-negozju. Eh, corporate hospitality ta'kom biex korrotta din ukoll ġifieri dun attenti ħafna meta aħna eh, natu definizzjoni ta' x'inhuwa korrott jew mhuwiex korrott u rridu naraw il-kuntest kulturali. Jiena naqbel ħelli jkun hemm trasparenza aktar fil-industrija ta' estrattiva, jiena kelli diskussjonijiet anke mal-grupp tal-ħodor uh, uh, forsi iktar għandhom opinjoniet imperialisti. Anzi, eh, eh, il-ħodor fil-fat anka ġibdu li l-attenzjoni. Eh, meta jina konti nitkellem ħafna mal-pajiz li għedin niżviluppaw, jina Naħseb li kultant eh, eh, dawn mhux dejjem juru eh, il-verità, juru wiċċhom kif inhu fil-verità, juru kif jaħsbuha b'mod trasparenti. Grazzi ħafna kien hemm interventi differenti għandi xi kummenti fil-qosor. Din l-inizjattiva naħseb li mixja fid-direzzjoni tajba. Fir-rigward tal-SMEs naħseb illi huwa faċli li wieħed jaqbel ma l-opinjoni illi innaqsu l-pis amministrattiv fuq dawn il-kumpaniji u importanti ħafna illi aħna nisu illi eh, jiridu ikun hemm bil-fors ċertu limiti. Bien, eh, decía que... Mela, jiena kont qed ngħid li ħankun fil qossor Din inizjattiva miexa f'triq it-tajba se fir tal-SMI, e, simplifikazzjoni hija importanti ħafna u anka li jkun hemm eh, peace proporzjonati, bilanċjati, ma jrid tkun hemm ukoll anka limiti biex bekk wieħed ikun jista' jqis l-fatturi makroekonomiċi biex ikun hemm stabilità fis-suq intern għal dawn l-entrapriżi u dawn il-kumpaniji għall iskop anka ta' kreditu pereżempju. Mannix noħolqu xi stampa mċajpra Eh, xi sitwazzjoni mċajpre, sa fir-rigward tal-rapportar bejn il-pajjiżi kanċu tu kanċu reporting din hija xi ħaġa li diġà ġi diskussa fil-qafas tal- eh, pakket ta' supervizjoni u jiena xtaqt ngħid f'dan ir-rigward illi ħafna mill-elementi juru xewqa li kunem eh, stampa wiesa ta' xqed jiġri ma irrid kunem hemm standards minimi, rekwiżiti minimi u eh, din qed tiġi eh, meqjusa fil f'dan ir-rigward. Issa fil-rigward tal-rapportar bejn il-pajjiżi irridu nevitaw il-ħolqien tal-leġiżlazzjoni f'pajjiżi leġiżlazzjoni li tikkontribwixxi għal nuqqas ta' trasparenza. Grazzi. Għaw xi kellim oħra li xieq jitkellmu? Il-Kummissjoni hija rappreżentata hawnhekk u uh, safejna fina tixtieq tieħu l-mikrofonu. Iva. Jina jun juħer u nirrappreżenta il-Digi Internal Markets. Grazzi ħafna tal-li tajtun l-opportunità li nitkellem, nirringrazzja rapporter u xedo rapporter tal-osservazzjonijiet kollha tagħhom. Naf illi kulħadd huwa interessat fuq il-rapportar minn pajjiż għal pajjiż ma nix nitilfu mill qoddimna il-proposta għas semplifikazzjoni zguri aktar importanti minn din il-kustjoni tar rapportar bej pajjiż għal ieħor jiena nappoġġa lil Sur Klintz dwar dak li qal hawnhekk nitkellmu dwar eżerċitu ta' semplifikazzjoni maġġuri li ħajjejna Eh, li jista' jgħin eh, ħames jum kumpanija żgħira donejnu għom issa meta għanna din il-krizi u d-dimna, ġifiri limiti armonizzati, eh, anqas zvelar, għom, eh, provajna aħna niksbu bilanċ bejn li kunem l-informazzjoni essenzjali għax anka dawn il kumpani jridu jkunu trasparenti u rrid ikollhom anka l-informazzjoni neċessarja anka l-banek tagħhom minna l-oħra hemm ħafna eh, żvelar li jrid isir palissa illi issa um, um, qed isir għal xejn fil-fatt ħafna kumpaniji eh, jgħidu li qed isir għal xejn. Nirringrazzjakom ta' dan ir-rapport. Eh, anka l-emendi aħna ħan għodu nduruhom daw mhux illum imma din hija l-qalba ta' din il-proposta. Eh, u jina nitlob pil appoġġ minn dan il-komitat. Issa dwar l-XBRL din kwistjoni mhix waħda faċli. Jekk jiena qed fuq helikopter iva, jista' jkollna l-rapportar b'mod elettroniku palissa kollox ikun fuq il-kompjuter għalfejn ma jsirx rapportar kollu bil-kompjuter il-problema din id-direttiva hija li din id-direttiva hija waħda li tiġi implementata f'27 stat membru u għalhekk għandek eh, differenzi bejnietom kollha. Ġifieri, ħajkollok eh, Eh, eh, bżon 27 lingwa tal-kontabilta li jistaw anka jikomunikaw bejnietom, ġifiri jara x-spejjeż dan jinvolvi. Ġifiri jina menix kontra l-prinċipju fiħin nifsu, imma hija xi ħaġa li hija komplessa biex din issir b'mod elettroniku u għalhekk għandkom titkellmu anke mal leżma eh, naf li hija storja li ilha għaddejja Eh, kienem anka rizervi minnaħa ta' ċertu arturi u anka l-industrija ma tanċija ħerqana li tamel dan isa dan kien fil rigward tal rapport bejn eh, minn pajis għal ieħor. Lan ta' din il-proposta illi il-Komissjoni poġġiet qoddimkom, aħna nemnu ħafna fija kif tafu tajjeb, Lan huwa illi niġildu kontra l-korruzzjoni u l-governanza ħażina f'pajjiżi terzi illi jipproduċu iż-żejt u l-gass. Il-kol nafu u ħafna kalima qalu li hemm problema. U hemm problema u hemm ħafna flus involuti. Hemm sistema tajba ħafna taħt li ITI u l-proposta tagħna hija mod sempliċi illi aħna ninkorporaw da fil-liġi Ewropea u nagħmluha mandatorja biex niġildu kontra l korruzzjoni f'pajjiżi terzi u l-Istati Uniti taħt dot Frank hemm da ftit differenzi imma ħadd tagħmel eżattament l-istess ħaġa li ħanamlu aħna. Nistgħu nitkellmu dwar il-limiti wkoll imma għadna ma wasaniex hemm, għadha mhix uh, operattiva, tista' sir operattiva u tista' tkun effettiva, bla dubju. Issa, mill-opinjoni ta' sur tal-Onorevoli Klinsem għan ieħor li miex, mux għan li aħna poġġejna u dimkom dan l-għan huwa li noħolqu trasparenza f'pajjiżi terzi. Imma qed nitkellmu wkoll dwar trasparenza fil-livell tal-industrija tagħna. Mhux biss dik astrattiva ma wkoll industri oħra il-multinazzjonali oħra. Min għalija ek qed nifmu tajjeb. Iġifieri. 120 eh, rapport Eh, minn eh, Beribas Beriba u eh, minn Simmons u koll Fl-evalwazzjoni tal-impatt eh, tagħna aħna semmejna, staqsejna jekk hemmx jekk hux dan il-mod tajjeb eh, illi eh, hux effettiv li jsir dan. Aħna nitkellmu dwar il-nuqqas aħla 16 hemm aktar strumenti direttej dirett, eh, eh, eh, hemm strumenti aktar aktar tajbin ta' kooperazzjoni bej l-awtoritajiet tat-taxxa li jitkellmu dwar il-taxxa, l-ħlas tat-taxxa tax savings il-tisieħ ta' ta' Eh, komparazzjoni ma' pajjiżi terzi. Dawn iktar diretti minn dan l-istrument fid-direttiva tal-accounting, tal-accounting, ġifiri, aħna eh, il-pozizjoni tagħna hija waqt ta' riserva fil rigward ta' dan. Eh, kif int għal minn ħafna kallima, il-komissjoni xtaqet li toħloq din il-level playing field? Meta? Eh, jkun hemm din l-inizjattiva minnaħa tal-Unjoni u tal-Istati Uniti għandna massa kritika qed nippruvaw aħna nestenduha wkoll għal pajjiżi tal-G20. Jekk il-proposta titpoġġa eh, quddiem li hawn ta' sul Clint eh, aħna għanna għanna diffikultajiet dwar l-informazzjoni sensittiva, l-kompetittività u l-izolament u l-qed immorru kontra dak li qegħdin jagħmlu ekonomiji maġġuri. Ġifieri aħna Eh, mħazbin. L-ewwel pastana hija li ejja nibdow bil-passi bil-kumpaniji estrattivi hemmhekk eh, eh, ħafna flus involuti, jekk nistenduha għal prodotti oħra, rridu naraw eżatt x'numa l-ispejjeż u l-benefiċċji u hemm ukoll il-kussjoni dejjem tal-proporzjonalità. Grazzi ħafna. Issa, rapporters għandhom il-ċans li għal u ma bil-konklużjonijiet jittaħħa. Grazzi ħafna, President. L-għu għenet nixtieq nirringrazzja lil shadow rapporters differenti tal-kommenti tagħhom u tal-interventi. Naħseb li qegħdin viċin ħafna ta' dak li xtaqna niksbu b'din l-opinjoni qed hemm ovvjament punti li qed iridu jiġu ċarati, però ħafna kussjonijiet li ġew proposti minni u limiti li semmejna l-500 miljun, il-25 miljun għal kull proġett, l-oħra għal tul eh, gross, dawn kollha jistgħu jiġu diskussi u nistaw nsibu soluzzjonijiet għal problemi li hemm hemmhekk. Jiena kontattiv fin negozju qabel ma talt fil-politika u kull, pro, kull uh, proġett mill-lat ta' ġestjoni jinvolvi l-ispejjeż u il-rapportar dwar il-proġett uh, u uh, neċessità ta' dan dejjem edamek huwa standard li uh, għandu jinżamm għandu jisir. U Hemm ovvjament sforzi involuti eh, f'dan ir-rigward imma fil-proġetti tagħna li aħna eh, li aħna konna nagħmlu fl-attivitajiet tiegħi qabel ma tħalt fil-politika dan dawn il-proċeduri tar rapportar dejjem saru u eh, ħassejna il-neċessità ta' trasparenza dak li qal Gay Mitchell mhux mhix biss kustjoni etika, bla dubju li hija kustjoni etika, imma jekk wieħed uh, eh, li jkun hemm proġett eh, li jkun suċċess, aspetti etiċi jridu jidħlu ma mbagħad ma rridux niseġeraw l-affarijiet. Meta kwistjonijiet etiċi jitqisu, ovvjament hemm dettalji li wieħed irid jeżamina wkoll. Issa dwar l-intqal fir-rigward tal tneħħija tal-diskrezzjoni nazzjonali. Eh, tkun xi tkun dila jaffariss jew inkella għażli toħra, fil-Ġermanja, hawnhekk meta nkunu rridu nbiddlu affarijiet, eh, nafu li hemm diffikultajiet marbuta ma' dan u għalhekk illi jiena tlabt illi neħħu diskrezzjoni nazzjonali u dina bħala xaġa pożittiva Imma ovvjament wet irid eh, l-iżvantaġġi eh, kollha u l-ispejjeż eh, involuti marbuta ma' dan, ġifieri l-artiklu 6 jew 7 nistgħu nneħħuhom jew jiġu modifikati. Fir-rigward tal-dak li qalet il-Kummissjoni, il-Kummissjoni meta nħallsu l-rapportar bejn minn pajjiż għal ieħor jiena naħseb illi hemm l veru u però eh, meta wieħed iqis li eh, wessa dan it-tip ta' rapportar anka mhux fl-industrija tal-estrattiva. Naħseb li hija importanti, nfakkarkom fil-kustonijiet marbuta ma' Bosch u Siemens. Però din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha. għall-industrija Ewropea hawnhekk naqbel mal-Kummissjoni hemm vantaġġi kbar illi e, wieħed ixpruna l-kompetizzjoni ma wieħed irid ukoll iħares lejn din il-kustjoni tal-estensjoni għall-ambitu ta' din eh, direttiva. Il-rapportar elettroniku wieħed irid eh, ovvjament diskuti l-iskadenzi forsi wieħed jista' jitkellem dwar aktar minn sitt snin imma ninsisti illi eh, ikun hemm vantaġġ tal-rapportar elettroniki minkejja l-problemi li saw jinħolqu biex wieħed introduċiha Fl-aħħar nett, eh, fir rigward tal-rapportar minn pajjiża li ieħor country by country il-kumpaniji internazzjonali intraprizi jew sussidjarji għandhom il-figuri disponibbli jiġifieri meta jkun hemm kumpanija attiva f'mitt pajjiż differenti b'ħafna sussidjarji tagħha bla dubju il-figuri il huma disponibbli u bil-forsi kollom sistema ta' management reporting u din hija importanti ħafna trasparenza. Ma naħsibx li qed nitkellmu dwar pis amministrattiv eh, żejjed, qed nitkellmu biss dwar iċ-ċirkolazzjoni. Xorta disponibbli din l-informazzjoni, grazzi ħafna. Kalema mela li miz, grazzi ħafna l li l-kulħat tal-kommenti ta'kom u tal-proposti ta'kom. Jiena ħan nitkellem biss dwar il-country by country reporting għax hemmhekk eh, smajt opinjonijiet li huma divergenti, differenti. L-ewwel net fl-emendi illi huwa importanti immens illi jkun hemm definizzjoni ċara ta' proġett IVA. Dan mhux se joħloq ħafna problemi internament tal-kumpaniji għax jafu u bil-forsi rridu jkunu jafu x'inhuwa proġett għalhekk għandhom definizzjonijiet u sistemi tal-kontabilità interni. Iġifiri l-affarijiet diġà huma ċari u qegħdin ġol kumpaniji infushom dwar il-punt liħor biex eh, namlu sens mill-informazzjoni l-emenda numru 2 iġifiri, għonek maħnix qed nitkellmu biss dwar il-profitt ta' qabel it-taxxa, imma dwar rati ta' taxxa differenti il-rizikun imma eh, numru ta' nis li jaħdmu l-pagi li jaqilaw u l-spejjes fissi u l-investimenti. Eh, illi jitlu fil-periodu tal-rapportar. Ġifiri għawnek għanna dettalji involuti. Rrit ikonna regolar dwar il-rapportar komuni. U dan fil-kuntest tal-rapportar annwali biex jamel sens għal investituri Mbagħad dwar il-kumment dwar ekkux dan u xodda effettiva u jekk għandix nimxu f'din id-direzzjoni l-ewwel Kif imtien? dan u xi il-rapportar annwali u l-publikar tiegħu joħroq trasparenza għal kulħadd għall uffiċjali u anke l-investituri u minnaħa qed inħarsu l investituru kol għax jassikura l-possibilità li l-investituri jkunu jistgħu jifhmu aħjar is-sostenibilità fil-meda ta' żmien twil u anka il riskju li hemm fil-kumpanija. Din hija xi ħaġa li uh, uh, huwa prinċipju aċċettat issa dwar uh, l-użu ta' għadda oħra li semmet il-Kummissjoni jekk nagħmlu pressjoni fuq il-pajjiżi tal li qed jiżviluppaw li jipprovdu l-informazzjoni, hemm inċentiva u kol illi eh, nużaw dan anka fil-Europa, xanka l-municipalitajiet tana u l-lokalitajiet tana jista' jkun li tant jippruvaw eh, jiksbu eh, vantaġġ f'dan ir-rigward u aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar li jkun hemm level playing field. Issa dwar il-limitu eh, id-daqs li użaw u jekk id-definizzjoni u x'se twassal għal peace eh, amministrattiv iktar li jiena għandi esperjenza f'dan ir-rigward u nassikurakom li l-kumpaniji jkollhom tiġa l-informazzjoni kull ma trid huwa mm, speċjalista accountant li jagħmel dan it-trasferiment tal eh, prezzi Jina titkellem hawnhekk dwar eh, nuqqas saħlas tat Il-punt huwa li nagħmluha eh, pubblika biex bekk l-investituri eh, jkunu jisaw jiġġudikaw huma kif mixin l-affarijiet u għalhekk jiena nixtieq inżomma il-pożizzjoni tiegħi kif biex ma jkunx hemm dawn il-limiti għoljien transkonfinali. Umbat dwar punt politiku Jekku xara għol u problemi għal kumpaniji Ewropej, jekk inħarsu lejha b'dan il-motiva. Manka l-kustjoni illi eh, eh, Anka kien nitkellmu dwar kustjonijiet oħra, hawnhekk maħniex qegħdin ngħidu li jridu rekwiżiti aktar għoljien għal kumpanijiet tagħna biss e, qegħdin ngħidu li jkollna dan il mekkanizmi e, disponibbli Minħabba li l-problema hija aktar severa fir-rigward tal-industrija ta' estrattiva, forsi għabrina nibdew minn industriji oħra għax il-kompetittività tal-kumpaniji multinazzjonali Ewropej ħatkun ikbar. Umbat naddu għall-industrija estrattiva. Issa sabiħ huwa illi dejjem kumpaniji li jiksbu il-profit. Aħna rridu naraw xril qafas leġislattiv rridu noħolqu min ħajamel il-profit u njina nixti li ikunu l-kumpaniji etiċi li jamlu il-profit u li kunem eh, eh, eh, huma li jigwadanjaw il-flus, jgħalaw il-flus. Grazie ħafna. Grazzi ħafna mela fuq dati għanna il-data ta' skadenza tal-emendi 20 ta' april fit-30 ta' Mejju se jkun konsiderazzjoni ta' dawn l-emendi imma ta' votazzjoni se sseħħ fit-18 ta' Ġunju u fil-kumiti fil-kumitat fit-18 ta' Lulju imbagħad tiġi ta' sa' Settembru ta' din is-sena. Issa, Naddu għal punt li jmiss li huwa t-twessieħ tal-ambitu ġeografiku tal-ħidma tal-Bank Ewropew għal rikostruzzjoni u l-iżvilupp għal reġjun tan-nofsinhar u tal-Vant tal-Mediterran. Rapporter Sur Slavi Binef. Grazzi, Sur President, grazzi. Iżis kollegi, signuri. ftit eh, kelmiet dwar dan ir-rapport. Il Il-Bank Ewropew għal rikostruzzjoni u l-iżvilupp ġi żviluppat fl-1990 wara il-kollass ta' reġimi komunisti biex jisaxħa il-tranzizjoni tal-pajizi lejn ekonomi orientati lejn is-suq. Il-bord tal-governattivi ta' dan il-bank talbu u approvaw il-bżon ta' l-estensjoni ġeografika ta' dan il-bank biex jizommu u fil-waqt li jżommu il-ħidma tagħhom f'dawk l-inħawi il-komunità internazzjonali il-komunità internazzjonali tinkludi u li tinkludi l-Stati membri l-Kommissjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej stiednu il-dan il-bank sabiex jisihbu mal-talba ekonomika tal-Mediterran tal-Nofsnar tal vad Irridu nippermettu dan il-bank jopera f'dan ir reġjun Lan ta' dan il-Bank Ewropew Rekostruzzjoni u Żvilupp jgħid li l-bank għandu jiżviluppa skont eh, l-ambjent li qed jinbidel u l-Mediterran ta' nofsinhar tal-Vant wera xewqa kbira għal demokrazija. Il-nies qegħdin jiġġieldu, il-popolazzjoni qed jiġġieldu għal drittijiet tagħhom u jixtiequ wkoll jiżviluppaw ekonomikament. L-Unjoni Ewropea tat appoġġ politiku l dawn is-soċjetajiet biex ikollhom demokrazija jiġifieri fl-opinjoni tiegħi m'għandniex nibqgħu indifferenti mingħajr minn nieħdu Fis-7 ta' April 2011 il-Parlament fil-soluzzjoni tiegħu fil-politika tiegħu tal-viċinat ħeġġeġ lill-Bank Ewropew kostituzzjoni u l-Venezuela biex jestendi ruħu għal mediterran ta' nofsinhar u tal-Levant. Wieħed mis-suġġetti li għamu fis-summit, se jqumu fis-summit tal-G20 f'nofs Mejju tal-2012, u minn dan is-suġġetti se jkun l-estensjoni ġeografika ta' dan il-bank. L-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-estensjoni ta' dan il-bank se tkun deċiżjoni li se tappoġġja il- l-impenn ta' ħidma lejn ir-rebbija, pal-relazzjoni għal rebbija għal-bija. Fl-ewwel skambju ta' opinjonijiet uħut mill għati qalu illi u lew xnu tħassib tagħhom. It-tħassib huwa l-aktar fuq l-effettività ta' u kemm hu effikaċi dan il-bank, ir-reġimi politiċi f'dawn il-pajjiżi, il-kwestjoni ta' drittijiet umani f'dan ir-reġjun. Pajjiżi ta' pajizi terzi eh, fi żmien fejn anke l-Ewropa għaddejja minn kriżi ekonomika. Nara qed ikun hemm tassib fuq kif jista' jiġi realizzat dan il-proġett. Ma rridux namlu proġetti illi mod jew ieħor jgħinu dawn il-gvernijiet li jagħmlu oppressjoni u fl-aħħar mhux l-inqas bħala rappreżentant tal-pajjiż fejn il-Bank Ewropew rekostilu l-iżvilupp huwa stabbilit se jiggarantixxi li l-espansjoni tal dan il-mandat mhux ser jaffetwa attivitajiet fil-pajjiżi fejn kien jopera qabel. It-test tal-rapport dan jgħid fil-test rapport attwali biex inqassar semmi dawk li huma importanti. L-estensjoni ġeografika tal-nofsnar u l-vant tal-Mediterran dan għandna nagħmluh mingħajr ma nżidu l-kapital. It-tieni net li dan il-bank ser jikkonsidra situazzjoni sitwazzjoni speċifika f'dan ir-reġjun. Tielet, dan il-proġett mhux ser jaffettwa impenni attwali li għandna f'dawn il-pajjiżi li fejn se jopera u dawn ikunu f'koordinazzjoni mal-strumenti finanzjari li diġà qed jaħdmu f'dan ir-reġjun, l-inkluż il-Bank Ewropew tal-Investiment. dan għandu jiġi indirizzat fil-rapport, pero jiena nifhem il l-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni għandu jagħti il-pożizzjoni tiegħu favur jew kontra dan it-twessieħ. Nispera illi bl-appoġġ tal-kollegi tiegħi nsibu l-aħjar tfassil tal-tħassib ta' dawn eh, l-istati membri u namlu dan qabel il-laqa tal-G20 f'nofs Mejju. Grazzi ħafna. Grazzi issa fisem l-IPP. Essa ja. Jena naqbel mal-punti kollha li huwa għajjem. U forsi nistgħu nenfasizzaw ċertu kustanijiet ftit aktar. Per eżempju, ir reprezentanti l-Unjoni Ewropea fl-BRD għandhom jinkoraġġixxu il-bżonn li jkun hemm kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet finanzjarji oħra. Sabiex nevitaw li jkun hemm overlap li jkun hemm koerenza. U jkun hemm anke żvilupp dan il-pajjiżi. Ir-rappreżentanti tal unjoni għandhom jinkoraġġixxu li BRD biex isaħħa eh, ix-xogħol tal-Kumitat tal-IBRD u l-uffiċjal tal-compliance l-OCCO. Fil-nota spjegattiva hemm ukoll punti fuq id-differenzi bejn il-differenzi bejn il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Vant tal-Mediterran u pajjiżi komunisti fejn ħadem l-BRD. Naħseb li forsi nistgħu namlu premessa fuq uħut minn dawn il-tassib. Per eżempju li jkun hemm approċċ mfassal illi ser jikkonsidra l-rwol ta' partiti estremisti iżlamiċi u partiti oħra li jkunu sot joperaw f'dawk il-pajjiżi. Eh, dan għamiltu dan xogħol għamilni mal-kollega tiegħi Pinnar u l-Shadow Rapporters ukoll. Issa Sur Deta George. Grazzi Sur President. Bħala Shadow Rapporter għas soċjalisti Rrit nitkellem dwar l-ambitu tal-BRD fuq il-pajizi ta' nofsenaru l-Vant. L-appoċ li sejati dan il-bank jista' jgħin biex dawn il-pajjiżi fil-xlok u fil-vant tal-Mediterran. Nixtieq nirringrazzja s Pinar għal dan il-rapport. U naħseb illi l-analiżi dettaljata tas sitwazzjoni fil-pajjiżi fejn l ibrd jaħdem u l-evalwazzjoni permanenti ta' dawk il pajizi il-progress ta' dawk il-pajjiżi lejn id-demokrazija u li jirrispettaw il-prinċipji ta' ekonomija bdata fuq is-suq u drittijiet umani. U mkoll bosta proġetti li ġew finanzjati mill-IBRD. Fl-istess ħin irridu niżguraw illi fiħdan il-Kummissjoni illi ikun hemm appoġġ għal din il-proposta u li mhux se jkun hemm sfruttar tar-riżorsi disponibbli. Nixtieq ukoll eh, nfakkar lil kulħadd li li BRD jixtieq eh, jikkontribwixxi biex iwaqqaf standards internazzjonali fek għandu x'jaqsam ma' regoli tal-xogħol, rispett lejn l-ambjent u aspetti oħra. U l-impatt ta' dawn il-proġett proġetti xeħalli xubba li fuq dawn il pajjiżi Kien hemm nitkellem kontra twessih tal-mandat ġeografiku tal ibrd però nħassab li dan huwa bank Ewropew eh, importanti ħafna li għandu ħafna esperjenza u l-proġetti li għamlu konferenzjament tagħhom fil-passat kellhom kontribuzzjoni importanti ħafna għatra għall-evoluzzjoni fil-pajjiżi tan nofsar tal-Ewropa wara l-waqa tal- tal-komunizmu. Naħseb li dan huwa ċar u jidher għal kulħadd. Grazzi ħafna il-ħodra mhumiex rappreżentati għalhekk issa sajns kamal minn naħa tal-ICR. Grazzi ħafna u interessanti ħafna li naraw l-interess li għandhom il-ħodor f'dan id-dossier. Nilqa l-emendi tal-rapporter u illi kunem twessiħu kol tal- tal-operazzjoni tal ta' dan il-bank, jina segwuħ s sena 91 jina kont għandiet nistudja dak il-nar fuq ċertu ekonomiji u rajt ix-xogħol inizjali tal-BRD. U rajt x'għamel sissa u kompla jestendi l-rwol tiegħu kurma tajna demokrazija ġodda u għal dik ir-raġuni jiena nappoġġa it-twessiħ tal-ambitu tal-IBRD f'pajjiżi tal-Mediterran. Sakemm ma ndaħlux il-miżuri fis seħħ biex ikonna evalwazzjoni stretta biex niżguraw illi l-finanzi il-fondi qed imorru lejn pajjiż li tassew jixtuq jimxu lejn demokrazija. Naħseb li qed nagħmlu deċiżjonijiet diffiċli. Ma rridux nkunu wis eh, x'opinjoni jkollna fuq minu Iżlamiku minn mhux. Per eżempju, fl-Eġittu l-Eġittu huwa eżempju illi hemm varjetà ta' partiti illi aħna eh, fil-ponent najdu li huma Iżlamisti. Hemm oħrajn fit-Turkija u hemm oħrajn illi partiti oħrajn illi jridu jmorru lura l-eżmin il-Medjuevu sakemm ikonna evalwazzjonijiet riġidi u naraw li dawn il pajjiżijiet jimxu demokrazija, naħseb li dan għandna nappoġġaw. Aħna nappoġġaw ukoll l-idea li li BRD ikun ukoll aktar responsabbli lejn il-Parlament Ewropew. U aħna mħazbin ukoll fuq l-overlap li hemm bejn il-BRD u l-Bank ta' Ewropew tal-Investiment. Naħseb li fl-aħħar laqtra kumutat komitat kien hemm punti wkoll li qamu li memx overlap, memx duplikazzjoni bejn dawn iż-żewġ banek. U nispera illi l-esperjenza illi ksibna, naf illi li bjardi kallu bidu diffiċli niftakar l-kontroversja li kienet għamet fuq l-uffiċċji li kellhom mara sabiħa ħafna u x'kienet jiġu dak il-ħin mista dak għadda u qatt mm, nħedġu il-rekostruzzjoni u l-żvilupp ta' dawn il-pajjiżi ex komunisti nispera illi dan ikun adattat għalhekk biex dan il-bank jaħdem ukoll fin-nofsinhar u l-vant tal-Mediterran u għalhekk jena nappoġġa il rapport tar-rapporter u lest ukoll li naħdem mal-Shadow Rapporters. Grazzi ħafna. Grazzi is-Sur Chances. Grazzi, Sur President fil-bidu kanna diskussjoni fuq din il-kustjoni u għalija u pozittif ħafna illi rapporter fl-emendi tijaw jikkonsidra saċertu punt uħut mitħassib illi urew il-gruppi differenti. U kienem zewċ kategoriji fejn kienem tħassib, jek nix sejjer zbal. L-ewel net il-fat illi li BRD f'numru ta' intervenzjonijiet li jagħmel dawn kienu ta' detriment għall-ambjent u It-tieni net din dan it twessiħ kemm ser jinkonsidra eh, l-attivitajiet li se jkun hemm fil-pajjiż li fejn ser jestendi l-operat tiegħu. Jiena nixtieq nenfasizza tlet punti oħra apparti dawk li semma rapporter li huma ta' tħassib għalina l-ewwel net. Min ser jiġġestjona dan il-proġett il tal-IBRD? Min se jkun responsabbli? Il-politiċi odma xju l-anzjani il-politika qadima li għanna, forse l-istess nis illi il-rebbi jarbija kieta t-tġilidom. L-involviment tal-Unjoni Ewropea u li BRD xaħat irrit joqgħod attent kemm jista' jkun illi dawn l-attivitajiet ikunu xi xi eh, attenti minn kif jaħdmu dawn il-pajjiżi u ma jkunx hemm fruttar din diġà ta' però ħan irrepetiha ħaġa oħra. L-Unjoni Ewropea internament u anke fil-kummerċ eh, barrani hija kemm xejn avantgard fil-kommerċ tagħha però dak li nixtieq ngħid huwa illi li konna naħsbu illi l-ekonomija tas id id li d demokrazija ma nafx. Nasab hemm xi dubji fuq dan ukoll. Skont kif qed jiġri f'dawn l-aħħar ftit snin, dak kollu li kelli ngħid, grazzi ħafna, xtaqni ringrazzja l apporter għall-isforzi tiegħu. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Grazzi, Sur President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja s-Sur Rapporter, il-Rapporter Sur Binef, għar rapport tiegħu. Sfortunatament, l-alleati tal-ħodor tal-ħodor mhumiex qegħdin hawnhekk illum. Aħna konna qajjimna kwistjoni li konna qajjimnija anke numru ta' snin fuq uh, eh, li BRD. Iġifiri illi għandu jkollna merger ta' amalgamazzjoni ta' dak li jagħmel li BRD mal IB mal-Bank Ewropew tal-Investiment. U issa twessih ġeografiku tal-attivitajiet tal-IBRD eh, qed nitolbu li jkun dan twessih u rajna wkoll emendi li ser jissalvagwardjaw dawn l-emendi u li se jagħtuna ċertu, ċertu ammont ta', ta assikurazzjoni, però da ma jfissirx li se jkun hemm integrazzjoni tal-IBRD mal-EIB. dan numru 10 Eh, hija ta' teres partikolari għalija unek tajt li permess ta' rezoluzzjoni 134 adottat fil x20 ta' Mejju tal-2011 il-Bord tal-Gvernaturi tal-Bank Ewropew tal-Rikostruzzjoni u Żvilupp enfasizza li l-estensjoni pjanata tal-mandat tal-bank għandha tinkiseb mingħajr ma jkunu meħtieġa kontribuzzjonijiet ta' kapital addizzjonali mill-azzjonisti tiegħu ġifiri ma jħallsux kapital addizzjonali. Dan, dan huwa eh, kruċjali. U jekk ikun hemm maġġoranza favur it-twessieħ ġeografiku tal-ambitu tal-IBRD, nispera li jaqblu ma' din l-emenda. Diġa għandna bizzejiet problemi fil-Unjoni Ewropea li rridu nsolvuhom fit-tramuntana tal-Mediterran il-pajjiżi fin-nofsinhar ta' mediterran huma pajjiżi li jistgħu ikunu sinjuri aktar minn ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Nifhem li għandna nagħtu għajnuna lil dawn il-pajjiżi. Għajnuna intellettwali, ma mhux għajnuna finanzjarja, jek nista' ngħid hekk. ġifiri nemmen li għanna nejnu għan biex naraw li kunem eh, tkompli din ir-rebbija qalbija. Però irridu namlu integrazzjoni tal-IBRD ma li IB. Naħseb li din tkun l-aħjar soluzzjoni għaliex bħalissa l-duplikazzjoni li hemm qed jiswawna ħafna flus. U dawn l-ispejjeż mhumiex ġustifikabbli fi żmien fejn palma nkoll nafu għanna nkunu qed innaqsu l-ispejjeż li għandhom x'jaqsmu mal-burokrazija u mhux inżiduhom. Għalhekk nixtieq għal darba nirringrazzja lir rapporter u ser naraw e, meta se jitlu fis-seħ dawn l-elementi. Dak li xtaqt ngħid f'dan l-istadju huwa illi ma naħsibx li hija idea tajba illi nwessaw l-ambitu ġeografiku tal-attivitajiet tal-Bank Ewropew għal rekostruzzjoni u l-iżvilupp għaliex aħna nixtieq li dan ikun amalgamat minn attivitajiet li jagħmel il-Bank Ewropew għall-investiment. Something as well. Nixtieq ngħid xi ħaġa jiena wkoll, is-Sur Kamal semma il-sur Atali. dwar l-amara tal-uffiċċji dak iż-żmien Eh, ma konniex nafu ridux bank eh, zejet imma dan il-bank wera xiswa u kien eh, ta' suċċess fl-indirizzar ta' problemi partikolari f'dan il-qasam. Jiena konvint illi li BRD għandu l-istrumenti għandu l-esperjenza biex jestendi jew japplika l modalità tiegħu lil qasam partikolari, l-żona partikolari li għaddejja minn trasformazzjoni. Hija waħda differenti minn dik tal vant tal-Ewropa. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi qabel dejjem kien hemm partikolaritajiet mediterranji dejjem kien hemm din ix-xewqa illi jiġi stabilit bank bejn il-pajjiżi tan-nofsinhar u ta' tramuntana tal-Mediterranju għal inqas xi tip ta' programm iżda dejjem kien hemm xkiel. U għalhekk li BRD issa għandha lodda minnaħa imma rridu niftakru wkoll illi li BRD tapplika dawn lodda lil pajjiżi tal-vant tal-Ewropa illi jridu jissieħbu fl-Unjoni. Issa qegħdin napplikawa għal bosta pajjiżi illi m'għandhomx din l-aġenda. U għalhekk ma nistgħux għom dawn l-affarijiet. Jiena nixtieq ngħid illi aħna nittamaw illi jkun hemm xi ħaġa aktar speċifika għall mediterran fuq medda twila ta' żmien u mhux it-twessieħ tal-ambitu ġeografiku tal-IBRD. Sur Binef, tixtieq tgħid xi ħaġa biex tikkonkludi? Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, President. Jiena naqbel perfettament miegħek. Iżda fl-istess ħin naħseb illi il-banek huma differenti immens. Li BRD huma aktar lesti għal dik il-kwistjoni tal-rebbi u u maktar lesti li jindirizzawa. Din hija l-opinjoni individwali tiegħi. Jiena naqbel ukoll illi Irdu nżomm u dimajnejna tħassib kollu illi għanna, urdu navanzaw hawnhekk. Għaliex aħna f'nofs Mejju irridu ngħidu iva jew le, irridu nevitaw il-kwistjonijiet l-oħra kollha u nagħtu l-aħjar tweġiba. Tajja wis, fid-dawl ta' l-urġenza kif qed jgħidilna Sur Binef l-iskadenza tal-emendi hija pjuttost qasira u din hija fit-23 ta' Marzu f'nofsinhar. L-eżami tal-emendi hija fi 17 ta' April u il-vot ser jittieħed wara lejt minn għalija fi 17 ta' April. Meta dan ser jgħaddi għal-plenarja għadna irridu inħabruh. Għandkom xi kummenti? Le, tajja pus, mela allura Nerġaw niltaqgħu għal darbohra fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Grazzi.